Good afternoon. Um, Nofsina tajib il-kulħat. Uh, afternoon session. Uh, before uh, starting, uh, I would l-interpreti informaw li għada d-deja l-azzjoni industrijali minħabba kondizjoni ġodda ta' xogħol imposti fuqna unilateralment u li uh, issa daħlet fit-tielet ġimgħa. Minkejja bosta konċessjonijiet minna ħatana il-management uh, il-management ma provax jikkontattjana biex insolvu l-konflitti. Bħala riżultat jiddispeċina n-informawkom li maħni senatu overruns u li s-servizza inter ta' interpretazzjoni jgħaf eżat fil-ħamsa u nofs. Grazzi tal-attenzjoni. Msaj korreġi l-interpretu. Okay, so as I said this morning, I hope uh, that the interpreters will... Kif għadda l-odon għaddalodu nittama l-interpreti jisibu soluzjoni għal kolħat tajba u dan għajfisser jistar nibdew bil-smiħ tana. Fuq kwistjoni importanti ħafna naturalment għal kumitat tana. ċoe fuq il-prassi kommerċali inġusta fir relazzjonijiet business to business fl-ambjent online. Jiena nishtiq nilqa il-membri tal-panel illi ħana stedinna u nixtieq nisteden ukoll il publiku online online għax din il-laqgħa web stream u kifat dan huwa suġġett importanti għal kumitat tagħna. Il-negozji huma involuti anki il-konsumaturi u aħna peress li aħna il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi, miż-żewġ naħat hemm ħafna tħassib u anki interessi miż-żewġ naħat li aħna eh, u importanti li nsibu soluzzjonijiet tajba eh, hija sfida u sfida kbira fuq dan il- fuq dan l-ambjent fil-pjattaforma ta' relazzjonijiet business to business. Nishti nibda billi niprezentalkom il-persuni membri tal-panel, l ewel se jkollna se qed nerġgħu nintaqgħu għax kien preżent anki dal-għodu is-sur Steng illi huwa head of unit tal-pjattaformi e-commerce eh, u, pjattaformi ta' GDG Connect. U mbagħad għandna Sur Price illi huwa direttur legali ta' Search uh, ah, fisem il-Google Mbagħad għandna s-sur Laurin Kari illi huwa e jirrappreżenta l-eBay. Mbagħad waraj għandna s-sur Lok Bailer, Lok Biler, illi jirrappreżenta booking.com. U waraj sur Debarran illi jirrappreżenta Hotrek. U fl ħar għanna il senjura Bermejo illi eh, tirrappreżenta l-Assoċjazzjoni Spanjola ta' Startups u Micro SMEs. Mela nilqakom l kemm intkom, nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom u nixtieq nistedinkom wieħed wieħed biex tagħmlu l-preżentazzjonijiet tagħkom għal ħames minuti kull wieħed, mhux iktar minn ħames minuti, u allura sur Steng, natik il-mikrofonu. Thank you very much. And... Grazzi għatiħ. Għal nafsna tajb il-kulħat. Grazzi u koll. Għanna ħamis minuti fi għad-dispozizjoni tagħna. E, Il-punt ta' tluma il-platforms li hija tajba għal konsumaturi u għad-dinja tan-negozju għas-suq waħdin id-diġitali kif edna sena sentejn ilu fil-komunikazzjoni fuq il-platforms. il platforms għax ħafna mill-kummerċ transkonfinali li aħna naraw illum fi il-kod digitali ma kienx jiġri mingħajr dawk il-market basis digitali meta tħares tħares lura il-verifika ta' din l-opinjoni nistgħu nibdew billi nanalizzaw l-ekonomiji ta' din l-ekosistema l u ovvjament huwa ċar ħafna li l-pjattaformi fuq l-internet saru importanti ħafna l-aċċess ta' ħafna partijiet tas-suq jibbenefikaw minn effetti qawwin tan-netwerk li jumforzat forzat minn vantaġġi mex xprunati mid-data u kollha e, jorqtuna b'mod negattiv u b'mod pożittiv fin miljuni ta' negozji billi iżidu d-dependenza tal-platforms biex jersu l konsumaturi u anka għandek l-utenti li jintlaqtu u il-pjatform żgħar u kbar għandhom ir-rwol partikolari tagħhom issa l-problemi li aħna identifikajna u eżaminajna fl-verifika tal-impatt tagħna li hemm imnisla fil-proposta tagħna hemm xi żewġ prattiċi li huma taħsara jistgħu jkun taħsara kbira li negozji bħala kondizzjonijiet li jkunu imposti b'mod unilaterali u ħafna drabi jimbidlu l ħafna għavis minn qabel anka kwistjoni ta' ranking, aċessa data dwar prattiċi ta' diskriminazzjoni, klausoli, eccetera. U t-tieni lejer ta' problemi huwa nuqqas ta' ridress eh, meta għandek għandek negozji żgħar u ta' daqs medju li jisibu diffiċli biex iwieġbu għal ċerti ilmenti u effett fuq is-suq uniku diġitali għax dan il-problemi fatt jeżistu skont eh, skont stati membri fil-fatt għandek fragmentazzjoni ma' stati membri differenti. ħafna minn negozji tagħna huma milquta minn da kollu skont ċerti kampjuni li ħadna, ħamsa minn għaxa tan negozji ġew qalu ġew milquta minn xi dawn l-effetti jekk għandek miljun negozji għandek allura kwart minnu 25,000. Il-platform wieħed jiżgura li dawk il-negozju kollha li jużaw dal-platforms għandu jagħmlu dan mingħajr inqas problemi biex hekk ikunu jistgħu jkomplu jikkonċentraw fuq in-negozju tagħhom servizzi li U kull tip ta' konsumatur u klient li jkollhom biex bekk ikunu jistgħu jaħdmu milli kienu qabel Allura fl-abbozz ta' regolament hemm imniżlin il-problemi msemmijin biex irrit ikun hemm kondizzjoni u termini ċari jekk jekk tibdilhom inti trid tagħti għalmejn u ġimgħatej eh, avviż minn qabel. U jekk tneħħi xi lista, jekk tneħħi xi mill-lista inti tinforma eh, x'kienu x'fatt x'ġara, eċċetera. Hemm ħafna trasparenzi, problemi ta' trasparenza fuq trattament differenzjat fej jeżisti aċċess aċċess u klawsuli oħra u għandek bat e, tipi differenti ta' ridress u proċedimenti ġudizzjarji minn organizzazzjonijiet din dan u li hemm imniżel fir-regolament. Issa fuq l-ambitu xi jiġi xkelmiet. Din hija kwistjoni ta' soċjetà, servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni online li jintużaw biex jużaw jagħmlu medjazzjoni bejn dawk li jużaw id-dinja ta' negozju fuq in waħda u l-konsumatur fuq in-naħa l-oħra, kondizzjonijiet, termini ta' kondizzjonijiet, eċċetera. U din il-kwistjoni biex jimbdew tranzazzjonijiet jifru jiġifieri mhux biss platforms fejn il-konsumatur immediatament eh, jiffirma kontrat prodott b'mod digitali jew jixtri xi kodba online imma tista' tkun daw is-servizzi intermedjali jintużaw u jkun hemm bżonnhom u biex jiġi konkluż kontratt hemmhekk ġeografikament issa hija kwistjoni ta' negozji Ewropej li jbijaw l konsumaturi Ewropej tkun fej tkun issir fej issir tranzazzjoni dil funzjoni ta' intermedjazzjoni tkun fl-Ewropa u dak l-importanti fl-aħħar mhux l-inqas aħna ħriġna b'osservatorju biex jakkumpanja din il-proposta eh, edin eh, fil-proċess li nidduħ eh, dal-osservatorju, specialment f'setturi fejn għanna limitazzjonijiet fl-obbligu ta' trasparenza biex aħna l-koll fl-Europa b'mod kollettiv aħna li namlu liġijiet nifmu x'nu jistgħu jkunu l-kwistjonijiet u x'impatt jekk ikun hemm x'ikun hemm fuq il-politik il-policies li nkunu wettaqna. Eh, ħames minuti għaddewli u nkun kun intenzjoni President li nwieġa mis mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa t-tieni kellim tagħna l war nofsinhar huwa is-surprise għal Google. il għol tijaj fil-Google huwa l nagħti il pariri fuq il-search, jiġifieri jiena legal counselor fit-tim ta' inġinerija ta' search, iġfri l-esperienza tijaj u xol tijaj fuq xinu l-prodott ta' search fih dan il-Google u xtifti xet kunem ma' dinja kolla u jimbek u din il-perspettiva li ħanati fil marki tijaj u fil-mistoqsi li l-insan u l-wieġab wara. Aktar xamel sens li nibdew fil-qosor b'introdazzjoni teknika kif jaħdem il-Google Search biex nirreferi lura li għadin bat jekk jiġu xi mistoqsijiet dwar dan il-kuntest ġenerali x'inhu ħanaj. Aħna nemnu li Google Search kif kull search engine taħdem essenzjalment proċess eh, maqsum fit tlieta għanna l-web index un bat titweġiba għal talbit ta' tiftix natu riżultati u potenzjalment tal xi tweġibit oħra l-mistoqsijiet li jkun jisiru. Mela l-ewwel il-web crawling huwa proċess awtomatiku fejn naħna morru l-baron provaw niskopru xem fil-web. Namlu dan billi nsibu il-websites li diġa nafu infittxu għal links apposta minn dawk is-sites u wara dawk il-links li nsibu hemm niddownloadjaw il-kontenut li nsibu f'dawk il-websites, eċetera, għal dejjem. Il-web huwa enormi rajna għandek 132 triljun web page differenti u t-tiftix isir magħhom daw Kolla u importanti nkunu nafu li meta għandek il-web crawling għaddej għavora fuq skala ferm kbar, kif inti l-istess kif inti tagħmel tfittex il-web fuq il-web browser tiegħek. Però mbagħad ovvjament tkun ferm u ferm ikbar. Inti tara il-links u segwihom. Namlu aħna l-istess però fuq skala ferm ikbar. It-tieni pass huwa li dak li ssib tippakketja b'mod li s-sistemi malajr ikunu jistgħu ikollhom aċċessa għalih skont it-talba il kwiri tal dak li jkun qed ifittex is-seċe. Tiħu ftit partijiet minn sekonda waħda. Iġifri ikun sar ħafna iktar xogħol qabel u fl-aħħar naħseb l-iktar importanti hawnhekk huwa il-ħidma li Eh, nibnu eh, rank ta' riżultati. Frekwentement ħafna eh, searcher jibat talba l-tiftix, forse għat ma nkunu rajnija qabel, u natu billi napplikaw serja ta' sinjali jew klus ta' ranking biex natu il-tweġibit possibli għal mistoqsija ta', ta, ta search. Il-proċess li nizviluppaw dak il-ranking huwa wieħed involut ħafna u komplikat ħafna teknikament li involvi mijiet ta' eluf ta' passi esperimentali kull ranking step li natu u għattestat minn qabel it-tessja tal-darbohra kontra parti fraction ta' traffiku tagħna nippruvaw nagħtu daqs għall impatt li nkunu għamilna biex nassiguraw illi dak li qed nipproponu li l-utenti jagħmlu dak il-utent ikkunu kontenti bil-kontent li jkunu eh, irċevew. Diskussjoni għasira fuq l-applikazzjoni tal-regolament fuq il-Google Search aħna naraw fil-regolament Iħtieġ għal trasparenza dwar il-proċess ta' ranking. U għalina dan il-punt ta' ranking huwa importanti ħafna biex bekk l-utent ikun jista' jara x'qegħdin nagħmlu aħna meta nfittxu biex nibnu search engine u fit trasparenza u l-varjet din huwa mod varjat aħna għanna din il-website li law li titlu fija li fiktar dettal tiddiskrivi dak li nkunu edin namlu, specialment il-linji gwida tagħna ta' search li importanti fil-proċess ta' tiftix ta' searching. Xinu dak li aħna naħsbu li għajdin namlu meta Eh, inservu riżultati ta' search mill-utenti tagħna. U dak li nkunu qegħdin nippruvaw naslu għalih. Malajr ħafna fuq l-applikazzjoni għad direttiva torqot il-Google punt tagħna fuq ir-regolament primarjament hija marbuta mal mal-proċess kollettiv ta' azzjoni li bihom bih organizzazzjoni tista' ġib azzjoni biex qorti ikolla verifika ta' konformità ta' search engine mal-obbligi ta' trasparenza fil-regolament Unjoni Ewropea. Punt ta' tħassib huwa maqsum fit tnejn. Wieħed huwa nassiguraw il-proċess ikun trasparenti u miftuħ bħala l-identità tal-organizzazzjonijiet li huma permessi li jiffajjaw tali azzjonijiet, x'interessi għandhom biex jagħmlu dan. U koll e eh, skonfort fundamentali, dubju fundamentali fl-sfida li jkollna prinċipju ta' verifika ta' kwalità eh, fil-regolament relativament ġdid, tħassib li aħna għanna u għadan. L-waqt li passi ta' trasparenza li diġa eh, aħna għanna imorru jajnuna biex aħna nirrispettaw il-punti ta' trasparenza li għadin nipratikaw aħna grazzi għal din id-direttiva u di tejna jekk aħniex ikunu konformi ma' din id-direttiva u ma' test tagħha dan huwa ta' tħassib primarju għalina u l-eslin wieġeb l-mistoqsijiet kif jiġu kif jiġuna. U issa l-kellim li jmiss huwa issu sur Lorin Kani jekk joġbok. Grazzi ħafna, grazzi tal-li stedintu li libej biex niddiskutu ċerti kwistjonijiet kif ukoll u naħseb li ħannuża il-ħames minuti tiegħi biex nagħti tliet punti biex nibda. Numru wieħed. Il-platforms huma l-odda fundamentali li fetħet u tat E, swi internazzjonali għal kummerċ għal negozizar. Meta taħseb fuq l-eBay bħala eżempju ta' servizzi ta' intermedjazzjoni tal-regolament qed niddiskutu nibdew fl-1995 fi żmien meta meta il-kummerċ ta' fuq l-internet ngħadu qed jibda u l-ideja li nistħu e, market base miftuħ li permezz tiegħu kulħadd jista' jipparteċipa. Il-problema allura kienet li kulħadd ikollu l-istess aċċess u l-istess opportunitajiet fuq l-internet. Ftaħna platform l ħaġa għall-SMEs, għall-konsumaturi u għall-kumpaniji kbar. Kulħadd għandu l-istess opportunitajiet li parteċipa hawnhekk. Dak li ġara fl-22 sena wara dan u għali li dorna eh, f'bażijiet differenti minn B għal C għal C to C u eh, prezzi ġodda, prodotti ġodda. Allura platform kienet tintuża principalment minn negozji żgħar biex iwaslu għal ċertu għadd ta' konsumaturi, ċerta bażi ta' konsumaturi, dak li naraw huwa li dan il-business model imbeda, imbidel 22 sena l-uniku mod kif tipparteċpa huwa li tidħol f'din il-katina tal-provista. Illum la affarijiet inbidlu. L-eBay pijat platform hija platform li tiġibet li ċerti miżati. L-unika ħaġa li nagħmlu huwa li bit-teknoloġija li nużaw Eh, toħloq konnessjoni bejn dawk li jridu jbijaw u dawk li jridu jixtru. Bħala mizati ta' tranzazzjoni dan ifisser illi aħna nirbħu meta l-utenti jirbħu. U dinja it-teknoloġija li nużaw punt numru 2 li għamel sens li nħarsu lejn il-kondizjoniet għal dawn it-tip ta' platforms. Dal platforms huma importanti jekk kemm jekk tħares li e-commerce jew servizzi jew aċċess għal informazzjoni, interazzjonijiet soċjali l-platforms ħarġu bħala tip ta' faċilitaturi ta' attivitajiet online. Fl-opinjoni tagħna hemm ikbar problemi li utenti żgħar jippruvaw bijaw online. Per eżempju, jekk inti tissaqsihom li dawk li jużaw il-platform tagħna xi sfidi għandhom, probabilment jgħidu affarijiet bħal VAT u regoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi dawn huma xi sfidi tistgħu taħsbu għal ukoll restrizzjonijiet kontrattwali, pereżempju, il-fornituri xorta għandu jirristrinġu l-imsieħba tal-platforms milli jbijow mad-dinja kollha. Allura jridu nħassu il-qafas regolatorju għal platforms u jagħmel sens li nħassu mill-perspettiva li nagħmlu possibbli xkun hemm aċċess biex nippermettu l kulħadd biex kollu aċċess u jipparteċipa issa. Punt numru tlieta huwa li l-platforms huma differenti ħafna minn xulxin, allura inti għandek platforms illi għamlu possibbli biex kunem skambju ta' servizzi oħrajn li jkollhom skambju ta' prodotti u oħrajn li, li fej l-utenti eh, jikkompetu ma' xulxin, uħrajn li ma' jikkompetux ma' xulxin, u uħrajn li jinvolvu negozji ikbar minn s-soltu. Meta aħna niddiskutu allura dar regolament importanti li nħarsu daw l-sfidi partikolari li l-utenti tan negozji ed jiffaċċjaw fuq dawn il sensibili differenti ta' platforms, identifikaw soluzzjonijiet u b'mod immirat. il-punt taħħari tijaj juwa li biex jikonna suċċess u efficienza fl-ekosistema tal-platform si tkun nażwiċ affarijiet l ħaġa nippermettu l smis biex jipparteċipaw u b'mod u b'suċċess jistabilixxu eh, l-industri u fin-naħa l-oħra il-platform għandu b'mod effiċjenti eh, jibbilanċjaw is-swieq kollha u jipparteċipaw dawn il-platforms biex nagħti eżempju fuq di tal-axħar. jekk il-kwistjoni li tpoġġi l-prodotti fuq il-platform. Jekk nibqgħu riġiti per eżempju fuq limiti ta' żmien li jridu jkunu rispettati f'dak li għandu xaqsam ma' policy se jiġu applikat fuq platforms, daw isir nispiċċa b'sitwazzjoni fejn e-commerce platform ma tkunx tista' tirreaġixxi fuq xi prodotti li jintefgħu fuq is-suq allura irrid ikun hemm ċertu livell ta' flessibilità biex nissalvagwardjaw il-prinċipju fundamentali li jridu jiġu bilanċati hawnhekk li ħafna. Thank you. Uh, si, u issa il-kellim li jmiss. Is-sur Lujbak Lujinkari minn booking.com. Kelli xi slides ma nafx possibbli li eh, li nurruhom Mela, grazzi ħafna, għan nofsnaj tajb il-kulħat, nirrapprezenta l-booking.com, imma jien ukoll E, eh, nirrapprezenta u koll l-organizzazzjoni tal-vjaġġar eh, Booking.com hija kompanija Ewropea eh, li bdiet fl-1996 f'Amsterdam nużaw teknoloġija aħna fuq l-internet biex nġib vjaġġaturi flimkien ma' l-akkomodazzjonijiet e, kien hemm miljuni ta' proprjetajiet li ma kellhomx il-websites. Allura konna nidew b'ritratti u faxes ta' kull filotur konna nirċievu bekk bdiet it-teknoloġija li hija fisserju differenti ħafna mill saw illum. Sada tant aħna kbirna xi ftit f'dan l-20 sena, mhux għot nidħol f'daw iċ-ċifri li għandu quddiemi, imma aħna kburin li għandna 200 uffiċċju mal-dinja kollha u l-għanijiet ta' dawn l-uffiċċju u għal nkunu qrib l-imsieħba kummerċjali tagħna. Is-suq tal-ivvjaġġar, anzi, is-suq tal-ivvjaġġar għadu fragmentat u komplikat fil-fatt u dinja eh, screenshot ta' malajra unek biex tikom ideja u għanna eh, B&Bs li jkunu mal-kantoniera, meċxija mill-familja u bat għandek il-lukand il-gbar. U ximkien eh, bejnietom għandek aġenzija tal-vjaġġar bħal booking.com il-asma kollha tal-bookings huwa 25% għall-Ewropa dan huwa xxer li aħna li daw l-aġenziji għandhom f'kollha flimkien u jkolli ngħid il-fattu ta' distinzjoni prinċipali f'din ix-xena huwa li jekk ikollok akkomodazzjoni sta' jkollok eh, proċess indirett u jkollok distribuzzjoni online u offline dawn huma żewġ kriterji għandna inħarsu lejhom u kull wieħed hemm modi differenti kif tuża daw il-kanali. Issa. Issa Kif taħdem fil-prattika? bis-servizzi tagħna aħna nħolqu valur għal konsumaturi bħala għażla, trasparenza, faċilità ta' bokjar, servizz tal-klijenti u noħolqu wkoll valur għal l-insieħba ta' negozju l-oħra għanna żewġ business platforms li jinkludu li jkun hemm eh, relazzjonijiet tajbin minnaħa l-oħra, illum hemm relazzjoni tajba bej it-tnejn, allura dan kif tider? Il-booking.com jopera fuq il-modell ta' aġenzija ma nixtrux u lanqas imbijaw im kmamar imma aħna nużaw aħna platform iġfri namluwa ta' e, nis li qegħdin fin-nofs bejn dawk li għandhom xi jbijaw u dawk li jridu jixtru. U bekk nejnu għom, nejnu l-utenti li kompetu eh, f'ambjent ġust, eku ġust. Natu tip ta' politika ta' kanċellazzjoni, il-prezz, eccetera. U dal-fatturi jistgħu jinbidlu mill-utenti f'kull ħin m'hemmx miżata ta' listing m'hemm xejn. Il-benefiċċji għall l-imsiba tan negozju tagħna kif qed naħna nuru li bażikament ir-riskju li jkollna investimenti fil-online marketing li traduzzjoni fi 43 lingwa differenti, innovazzjoni teknoloġika, eccetera u anka il-B&B li jitmexxew minn familji u biex nagħmel ċerti figuri dwar dan biex insaħħa taw l-argumenti għandna madwar 4.000 fruq mad-dinja li l xogħol tagħhom biswa li jgħinu kuljum l-imsieħba tagħna online biex iżidu l-idħul finanzjarju tagħhom u iżidu il-, il, il, il, il, il, il, il, il il-mod il kif huma jiddiljaw mal-klijenti tagħhom għandna madwar 4000 eh, avveniment mad-dinja kważi 70 kuljum għandna wkoll ma' 800 webinar u bekk da kollu jista' jgħin eh, b'mod eh, differenti l-utenti kollha tagħna. Din ħadnija hija screenshot mis-sign up page intom taraw fi fatt bħala waħda mill l affarijiet b'trasparenzi sħiħa il-kummissjoni li aħna nieħdu mill-owners fil-Amsterdam hija ta' 15% ma tista' tibdila skont eh, l-IP address li l-utenti kollu qegħdin nitkellmu fuq il-Google search u optimization, etc. Issa lajt nitkellmu fuq ir ranking hemm ħafna metriċi inklużi anka biex insemmu li rankings kull ma jmur iż-żmien qed ikunu personalizzati, dinamiċi u awtomatiċi, impor, importanti wkoll li hemm E, sorsi oħra li jiddeattivaw ir ranking only. Jekk inti tiddeċiedi per eżempju il-ranking skont il-prezz jew skont il-distanza me ċentru ta' belt, tkun tista' tibdel ir ranking u tikkastamajzjaħa kif trid inti. tittaraġ fil-parametri prinċipali tar-ranking u daw jiġu influenzati b'diversi manieri. Issa li għadin naqs lajt nitkellmu fuq id-data sharing, dawn l-utenti tagħna jużaw e, l-analitiċi tagħna il-sim ta' insights għax ir-raw dik ngħidu la raw data mhux dejjem tkun tajnuna imma qed nitkellmu source markets u kif E, mux ħanqot nidħol fid-dettal ta' dan. U fl axħan niġi fuq xi punti li qed għadna fi żmien bikri ta' di diskussjoni imma xi punti ta' minn dil proposta għandna nemnu hemm il-bżonn biex niċċaraw iżjed ċerti definizzjonijiet fil-proposta u għal żewġ raġunijiet din. Għanna bżon definizzjoni ċari biex jgħinu fl-implementazzjoni u l-konformità ta' mal-liġi fil-futur u biex ma jħallux ikun hemm abbuż ta' sistema biex nagħtikom eżempju artiklu 9 fuq il-metodu il ta' il-ment fuq livell intern ma nafux kif wieħed jista' jiddef jiddefinixxi il-ment meta għanna 6 miljun post akkomodazzjoni hemm bżonn ta' e, definizzjoni ta' ilment. Rridu strategu ġust bejn servizzi ta' intermedjazzjoni u e, eh, bejija online diretti li kbar importanti li kunem strategu ġust għanna noqodu attenti aspetti minn li ma nħawdux il-P2B u l-P2C. Imma meta niġu għall-artiklu 8 biex l-informazzjoni tkun aċċessibbli għal pubbliku ġenerali, jekk nitkellmu fuq P2B tkun biżejjed jekk di tkun interazzjoni ma l-imsieħba eh, kummerċjali tagħna. U għandi baqa li ftit sekondi l-axħar punt tija, eja ma nifux kaxxa ta' Pandora fuq kwistjonijiet li eh, diġa ġew mitħatta f'posti f'ambiti oħra u ma ninterferux ma ninterferux ma' proċeduri oħra. U fil-verifika ta' komissjoni eh, ħareġ ċar li pereżempju il-broadband tkun kaxxa ta' Pandora l-aħħar sentenza il-proposta tal-Komissjoni hija sforz tajjeb kull pass li l-in mill-ambitu tista tfisser hemm ir-riskju ta' regolamentazzjoni żejda. Grazzi ħafna. Thank you. And... Grazzi. Issa nisimaw minnant is-sur Debarran minn Hotrek. Grazzi, President. Membri tal-Parlament, rappresentanti tal-Kommissjoni, signori, l għonet grazzi tal-istedina. U jina zgur li entkom forsi tifmu li mannix l-istess pozizjoni bħal kollegi tal-pjattaformi. l għonet huwa unuru responsabilta unek li nirrappresentaw 200.000 hotel u xi miljun ta' restaurants. U ħafna minnhom huma mikro intraprizi li għatu ħafna impjiegi għall-ekonomija Ewropea. Il-apposta regolament tal-Unjoni Ewropea huwa pass fl-direzzjoni tajba biex tipproteġġi l-organizzazzjoni żgħar mill-ġganti. U dan huwa xogħol tagħna ħotrek u l-membri taħħa biex nipromovu dawn il-prassi. Għabel ma nitkellem fuq il-nat tal-kommerċ, tal negozi -tal nixtieq minnaħa tal-konsumaturi ngħid xiridu nevitaw fil-futur. Nishtiq f'dawn l-aħar snin ħafna drabi mhm. jista' jkun hemm avviżi um, no rooms available of affarijiet bħal daw li ma jkunux qegħdin jgħidu l-verità fuq l-online. Għal Parlament Ewropew il-futur huwa fid-diġitali. Allora wasal il-moment illi dawn il-pjattaformi għandhom jimplementaw prassi komerċali ġusti għal beneficju tal-konsumaturi. U grazzi għal regolament il-kriteri se jissiru iktar trasparenti għan negozji kollha u anki il- eh, fuq il-rankings fake u anki fuq kondizjonijiet illi jibqaw zbilanċati. Il-distribuzzjoni hija pratikament fidejn pjattaformi. U waħda minn dawn il-pjattaformi tikkontrolla żewġ terzi mill-bookings. Nofs dawn jajdu illi il-klienti jridu jaċċettaw l-kondizjonijiet il-70% li jgħidu li il-kondizjonijiet mhumiex ġusti eh, skont in regolazzjoni ġdida. il u huma posti ħafna drabi eh, li l-intraprizi zar u xħut minnhom mm, ma jistawx jisopravivu b'dawn it-pjattaformi. U dan ma jistawx jamluħ minar il-konsens espliċitu tal-utent. u il-emżon eh, titbiddel situazzjoni sitwazzjoni eh, Aħna ħotrek u namlu tlet proposti biex namlu titjib bħal anki prinċipju gwida. l ewel wieħed. Kontroll minnaħa tal-utent kommerċali tal-markju tiegħu. l-utenti għandu jkollhom kontroll fuq il-propieta intellettuali għal dastant il-pjattaformi mandomx jużaw il-markju minar l eh, approvazzjoni tal-utent, tal-propietario. -tal -tal U irrit ikun hemm anki l-possibilità li wieħed jagħmel opt-out mill-website. It-tieni rakkomandazzjoni hija l-aċċess għad-data l-utenti kommerċali għandu kollom aċċess għad data li huma stess jiġġeneraw fir-relazzjonijiet tagħhom bejn il-konsumatur u il-hotel mandomx jibqa fidejn il-pjattaforma la darba il-prenotazzjoni eh, tkun spiċċat. Dan għandu jkun punt ċar fir-regolament. Tielet punt il-kontroll min-naħa tal-business user fuq id-distribuzzjoni il-limitazzjoni għal hotelier u din hija sfida bejnietna u l-pjattaformi il-limitazzjoni għal dawk li offra eh, kondizjoni differenti, per eżempju fuq il-website tagħhom, għandhom jiġu projbiti. Għax qegħdin waqfu budelli ġodda ta' business. U dan huwa prassi li diġà tiġi applikata f'nofs l-Unjoni Ewropea il deskrizzjoniet ta' kull sanzjoniet li applikaw għal business users mus biex il sospensjoni u anki terminazzjoni għandha tkun obbligatorja rridu ninkludu referenza għal limitazzjonijiet kollha fil regolament President, membri tal-Parlament, l u wieħed mis-setturi, wieħed mill-ewwel setturi, li użaw it-teknoloġija digitali. Aħna nħossu illi dan huwa importanti ħafna għall-ekonomija digitali u l-ġustizja għandha tkun l-iktar ħaġa importanti. Aħna nħarsu qudiem naħdmu magħkom f'din ir-tan regolament biex nappoġġaw il-mijiet ta' eluf ta' mikrointraprizi illi jiddependu dejjem iktar minn pjattaformi online. U ma rridux ninsew l-SMEs illi huma sensla tal-ekonomija Ewropea. Grazzi għall attenzjoni Thank you. And then uh, our last um, speaker is uh, Mrs. Uh, Bermejo uh, from the Spanish Ashes. Esa Signora Bermejo, minna li ja rappresentanta l'Associazione Spagnola tali startups o tal-SMEs Micro. Grazie. Grazie tal-istedina jaħġa interessanti naraw kif jissir <laughs> il legislazzjoni kif isiru liġijiet. L-għol ħaġa li nishtiq nitkellem fuq għajja il-kontest politiku. Dak li qed fl europa llum hija sfida. Aħna nilqgħu l-idea ta' suq intern digitali u anki dawn il-regolamenti ġodda li jinħol u jistaf fl europa ma' mullin b'intenzjoni tajba u aħna għawa din il ħagġa Nasib li ħagġa importanti nippruvaw namlu regolamentazzjoni biex ikonna l-istess regolament fl europa kollha din hija importanti. Però aħna għanna ħafna regolamenti, għanna wis regolamenti. E, Il-ġemma li għaddit konna eh, copyright GDPR, issa pjattaformi għall-startups huwa impossibbli li wieħed ikun aġġornat fuq id-diskussjonijiet kollha li qegħdin iseħħu fi Brussell. Huwa diffiċli ħafna l-startups jifmux qed jiġri u jitħlu fil-konservazzjoni, fil-konversazzjoni. Aħna m'għandniex eh, il-micro eh, eh, SMEs m'għandhomx ir-riżorsi li għandhom bħal m'għandhom l-assoċjazzjonijiet m'għandhom m'għandniex daw riżorsi. U l-startup individwalmenti m'għandhomx ir-riżorsi biex jieħdu sem Eh, però irridu nkunu Però rridu nkunu konxi tal-konsekwenzi, għax aħna ma nistax neħdu sem fil-konversazzjoni, ħafna drabi il-regolament ma jikonsidrax affarijiet li jistaw kunu dannużi għalina. U din ħaġa importanti, aħna namlu din istaw, però hija ħaġa diffiċli ħafna b'dawn il-liġijiet kollha differenti. U dawn il-liġijiet jaslu malajr wisq u jinbidlu malajr wisq. U anke għall-startups u importanti illi konna għafas legali stabli, għanna bżon ta' regoli ċari biex inkunu nistaw nifukaw fuq l-izvilupp tal-innovazzjoni. Dana qed joħloq inċertezza legali. Aħna tkellimna ma avukati differenti u anki eh, ma' startups differenti u l-affarijiet li għalluni Ja li ħafna mill-startups ma jirrispettawx il-leġislazzjoni u dan ma jagħmluhx għalix l-ispejjeż biex wieħed jikonformi Mbat ma jkunux jistgħu jisopravugu. Huma għaxe ir-riżorsi huma baxi ħafna u il leġislazzjoni hija komplikata ħafna. Allora biex il-leġislazzjoni biex tkun ġusta għalina Eh, meta wieħed iżdin il liġid kollha jitbidlu huwa impossibbli. U il-fatt li dawn il liġid qed jinbidlu ħin kollu. U aħna dejjem qed napplikaw dejjem iktar regoli, qed l-ispejża qed tiżdied dejjem. Allura, meta aħna nistgħu nidħlu f'ċerta leġislazzjoni, eh, per eżempju il-GDPR, ngħidu iva l-leġislazzjoni hija tajba, eh, però biex nadattaw għal leġizlazzjoni ġdida hija ħaġa komplikata. Issa, nishtiq nitkellem fuq l-argument tal-lejla. Lan tal-regolament mhuwiex l-istess. Aħna Per eżempju, nitkellmu fuq il-postijiet tas-suq mux, ma jamiex sens li kollox ikollu l-istess kondizjoni, għax il-poter il, il ta' bilanċu għad differenti. Per eżempju, dawk li sviluppaturi li għamlu laps għalihom ah, u tajjeb li kollu miktar protezzjoni, per, per, per eżempju l-app li timbieħ mill-app store, u din hija ħaġa importanti. Imma, fuq il-marketplace hemm ħafna startups fi Spanja illi huma pjattaforma li mpoġġu flimkien per eżempju id-dentisti mal-pazjenti. Jew inkella il-klinika uh, mal-konsumaturi. Għal dawn il-pjattaformi iktar ma jkollhom business owners iktar aħjar. Però memx bilanċ Eh, bejn iż-żewġ naħat ta' pjattaforma. Jekk wieħed jipproteġġi il-parti dajfja f'din l-ekwazzjoni, mux dejjem jirnexxi lan ta' bilanċ. Meta nitkellmu fuq trasparenza mbagħad inħossu. Illi huwa diffiċli namlu protezzjoni mill-operaturi ħżina. Hemm ħafna uh, proprietari ta' negozji illi imorru għand eh, operaturi ħżina u mbagħad Eh, jipruvaw il-ranking ikun iktar favur tagħhom. Għaliex jekk il-konsumaturi li morru fil-pjattaforma jaraw illi il-ranking miex eh, eh, affidabli, allora l-pjattaforma ma tkunx utli la għal business owners la għasal konsumatur. U dan sens aħna nitolbu li jkun hemm iktar flessibilità u rridu noqogħdu attenti illi eh, eh, eh, illi ma jkunx hemm dan il-kontro, dan l-effett negattiv. Fl-artikolu 7 insibu komplikat, specialment il-punt 2b, għax ma nifmux hekk aħna mhux suppost ngħidu l-pjattaforma bħala sviluppaturi, irridu ngħidu l-pjattaforma x għandna mill-konsumaturi, ma nifmux it-fisser dan il-parlament. E, skużawni, dom tiktar mill-li suppost u grazzi. Grazzi ħafna. Tal-li għatuna l-opinjoni ta'kom. Issa nishtiq niftaħ il-diskussjoni għal-membri. L-ewwel Kristel Xaldemose li hija rapporter fuq il- eh, li rapporter fuq dan il-sujġett. Grazzi ħafna. Grazzi anki għal prezentazzjoni ta'kom interessanti ħafna. Nibda billi najt li jina nilqa il-proposta tal-Komissjoni. Jena sepp li ħaġa tajba li għanna din il-proposta u jena nħares l biex naħdem bidin il-proposta forsi biex nbiddel ftit u forsi biex ntejjiba ftit. Pero ejna raw fejn se naslu. Però għadni bad deċidejċ xie proposti rrit namel għal bidliet. Allora qed nisma' lil kulħadd hawnhekk biex nipprova nifhem x'in huma il-punti eh, problematiċi x'nistgħu nagħmlu u x'jaħdem tajjeb. Għandi xi ftit mistoqsijiet jekk tippermettuli. L-ewwel net li surprise ta' Google. Inti għat illi entkom mentkomx effettivi fuq il-collective actions, fuq il-collective redress. Jena minna li li l-Istati Uniti kellhom dan it-tip ta' sistema. Tista da' xejn iktar fuq dan eh, x-tip ta' servizzi għandkom fl-Istati Uniti biex forsi aħna nistaw nitalmu u namlu proposta iktar funzjonanti lil rappreżentanta liber. Kont interessata ħafna b'dak li jinti għat, jina rajt il-bidli ta'kom fi snin minn C2C u minn B2C illum u jina nistaqsi. Intkom taħdmu anki fil- fl ideja li ta' li tipproduċu intkom xieħut mill-prodotti eh, fil-futur, jew forsi diġa għamiltuħ, u jek se tamluħ, xtib ta' bidliet jista' jkolkom Mm, fuq il-konsumaturi u anki fuq il-negozji illi bijaw bil-pjattaforma ta'kom. Nishtiq nkun nafda daqsxejn iktar fuq da. U mat fuq booking.com kif ħafna nis eh, eh, hawnhekk prezenti aħna użajna il-servizzi ta'kom. Anki jiena stess u anki t-tifel tiegħi li għandu 15 sena talabni ma konniex li tkellmu fuq il-liġi ma talabni saqsini. U veru illi waqt illi jiena qed inħares hawnhekk li dan il-hotel. U veru li hemm ħafna nies oħra li qegħdin l-istess ħaġa jħarsu lejn l-istess hotel, imma jiena għatlu, ma nafx. Però hija ħaġa tajba li inti għandek dan l-atteġġament kritiku għax jista' jkun li mhux veru. Allora nixtieq nistaqsi kif taħdem din il-ħaġa. Nishtiq verament inkun naf kif taħdem dan il-messaġġ, kif jaħdem. Inti għattu koll li għandkom relazzjonijiet tajba ħafna mal- konsumaturi mal-klienti mal ta'kom kemm fuq il-biznis kif ukoll fuq il-konsumaturi. Fuq il-lat tal-konsumaturi, inti taħseb illi il-hotel u l-bed and breakfast għandhom possibilità illi illi kiku jistaw eh, u jamlu publiċità minna taħqa eh, individualment kienu jamlu dan u kienu jipreferixu jibqaw maqom jew ek iridu ibijaw il-kmamar iridu jkunu fil-pjattaforma ta'kom. Inti taħseb li dan huwa veru? Jina dana nistaqsik għall-opinjoni tiegħek sinċira. U jekk ilkom qatt eh, tilwim ma xieħut mill-konsumaturi tiegħek, mhux il-konsumaturi mal-hoteljel, forsi tistaw tpoġġuhom iktar l-isfel fil rank jekk taħsbu li ma jrispettawx ir-regoli x'tagħmlu eh, għandkom dialogu magħhom kif taħdem din is-sitwazzjoni. Għall-Assoċjazzjoni Spanjola jien nifhem li ħafna drabi huwa diffiċli ħafna drabi tifhemx x'qed jiġri fi Brussell. Imma il-rakkomandazzjoni hija li titħlu f'kontatt mal-membru tal-Parlament Ewropew Spanjol. Ikun iktar faċli li jkun jista' jenkom u faċli għalikom anki titħlu f'kuntatt miegħu u jista' anki jenkom. U bekk ikolna liġi anki eh, li tkun faċli li anki li startups żgħar jkunu jistħoġu fis-suq u jużaw il-pjattaformi minar ma jkunu vittmi eh, fil-ġlida kontra eh, operaturi kbar. Aħna kollha nużawhom pjattaformi, nużawhom kollha, però li tkun hemm bilanċ. U din il-liġi nittamaw li se tkun setejna. Qabel ma natikom il-mikrofonu lura, nixtieq ngħid li kulħadd forsi anki l-oħrajn fil-awla illi ma kellhomx l-opportunità jagħmlu preżentazzjonijiet. Jiena ma nistax nintaqa ma' kulħadd imma jekk għandkom idejat eh, proposti eh, ibatu għom li anki bil-miktub fuq kif nistaw intejbu il-proposti Jina se naqra kollox minix se ninkludi kollox imma l-kom li naqra kollox tistaw eh, tibatu għom li għandkom idejat imma jina nistanajt li iktar edda fuq in-naħa tal-negozji żgħar hawnhekk Eh, u aktar diffiċli meta wieħed ikun eh, negozju żgħar eh, huwa diffiċli li jaħdem ukoll f'ambjent li huwa aktar favorevoli għal ġganti. Hemm bżonn insibu aktar bilanċ. Grazzi, Marco Zulli. Grazzi. L-ewwel net nirringrazzi. Nirringrazzja lir-rapporteurs. Għax dana huwa suġġett li huwa pjuttost diffiċli. Dana najdu anki bħala konsumatur illi dejjem e, naturalment nara xinu ma l-interessi tal-konsumaturi għax riskju għaw illi noħol u monopoli f'dawn is-setturi e, riskju għoli u anki minnaħa tana li aħna e, kol leġislaturi U il-riskju huwa li noħol u anki dispożizzjonijiet li anki jekk teorikament wieħed jista' jaqbel magħhom, però mill-laħa pratika jistgħu mbagħad iżidu l-pisijiet u jkunu diffiċli li wieħed eh, ikun jista' jrispettom speċjalment eh, mill-SMI e żar eh, meta nqablhom ma' il-ġganti fil-situazzjoni ekonomika fejn għandhom iktar rizorsi. Allora anki jiena nixtieq eh, namel din l-istedina biex tajdinna li muma, tajdunna li muma il-diffikultajiet, il-bizat, il-bizat illi intkom eh, taraw minn dan il-puntu di vista. Un bat jina nishtiq nisma' kol il-punti eh, di vista tagħkom biex nifmu aħjar kif aħna nistaw naħdmu biex nigarantixu li jkun hemm iktar trasparenza bejn is-suġġetti differenti il-possess ta' data personali, eh, il-wieħed ikollu kontroll tal-informazzjoni e, e, minnaħat ta' dak li għandu għandu l-kmandi fideħ li jikontrolla dawn affarijiet. E, ma mod illi anki zar biex bekkum bat il-konsumatura ħari, ċoħe ċittadin jista ikollu situazzjoni iktar ċara u trasparenti. Grazie eh, ħafna Evelyn Gebatz, issa. Le, mandekx mistoqsija, le, tajab issa. Mela, jiena għandi mistoqsija mux indirizzata għal xi persuna speċifika, ma forsi għandkom xi idea. Meta niġu għal B2B u l-plattaformi online, għad fadal nuqqas ta' ċarezza fuq kif u kome u sarati xiftit eżempji. Per eżempju ftaħtet itma' booking meta saqsejt jekk wieħed jista' ħallas biex ikollu klassifikazzjoni ola ma kienx hemm tweġiba u kelli nirrepeti xi ħames darbiet u għaluli iva possibbli. U allura għaliex insaqsi ma nammettu direttament li huwa possibbli li wieħed iħallas u ikun eh, l-ewwel fil quċċata tal-klassifika. Dina possibilità għaliex ma minn ngħid tlaqliq. Issa, l-istess jott per eżempju għal dak li smajt mill persuna li rappresenta hot track li jixtiequ eh, aċċess għad-data għal dak li huma l-pjattaformi imma jiena smajt u kelli esperjenza personali meta għamilt eh, booking mill-pjattaforma u il-lokanda permezz tal-lima bukjajt saqsitni jekk nixtieqx upgrade u dan ifisser li għandhom id-dejta għaxek u mhux se U hekk naħseb hawnhekk hawn naqas ta' ċarezza. U għalhekk hemm xi affarijiet dawn il-kwistjonijiet nistgħu nsolvuhom faċilment. Per eżempju, jekk wieħed jagħmel tfittxija fuq Google, xuħut minn dawn is-searches huma riklamati dan huwa ċara l-konsumaturi wkoll, imma ħasra skonti illi dawn il-kjarifikazzjonijiet jiġu biss meta jkun hemm xi ilmenti uh, fuq eh, l-affarijiet u għalhekk huwa fl-interess tal-kummerċ li jkun hemm din iċ-ċarezza lejn kulħadd. Din hija kwistjoni tiegħi fuq in-nuqqas ta' ċarezza u għet nara li ġulja Reda għandek mistoqsija Ġulja. Derwaqt, Iva. Mela, nishtiq nandi l-kelma l-panelists, forsi xaħat minnkom għandu xitib ta' tweġiba għal mistoqsijiet, jekk iġobkom. Well, thank you very much. Uh, uh, with respect to the question for me. Iva, <coughs> mela, fuq il-mistoqsija fuq il-collective redress, Iva, jena avokat Amerikan u se nitkellem fuq din il-proċedura tal-klas, tal-grupp. Huwa il-kas skont il-leġislazzjoni ċivili Amerikana huwa possibbli l-individwu illi ġinkannat minn xaħat biex irressa talba mhux biss fismu imma f'dawk li għamlu parti minn klas, minn grupp illi kollha jħossuhom ġurjati. Minn pereżempju xi karozza li ma taħdemx sow, wieħed ikun jista' jagħmel uh, proċess uh, ta' class action, jiġifieri jiena u oħrajn ukoll sofrejna dannu u nixtiequ nagħmlu rikors. Issa, huwa importanti dan il-proċess il rat Amerikani skrutinaw birqa ħafna fil-bidu tal-kas l-kwistjoni jekk rappresentant tal-grupp huwa tazzo rappresentativ tal-grupp tal-klass kollu kemmu. Ġifiri għandu l-istess tip ta' talba bħal <coughs> l-oħrajn jew għandhom xi interess li forsi ma jkunx l-aħjar rappresentant. Dan huwa tħassib simili li Orti Amerikana tagħmel skrutinju tiegħu li għandna hawnhekk. Għal dak li huwa tfittxija ta' Google mod speċifiku jekk id-dibattitu huwa fuq il-klassifikazzjoni ta' ċertu grupp ta' websites, u tħassib huwa illi forsi la klassifikazzjoni tagħhom mhix daqshekk kollha l-implikazzjoni hija li hemm xi ħadd ieħor ħaf klassifika ola. U dawk li qegħdin ola mhumiex qed jilmentaw U għalhekk jekk ir-riżultat ta' intervent se jkun ibiddel klassifikazzjoni direttament jew jipprovdi trasparenza allura għandna l-effett sekondarju ta' l-klassifikazzjonijiet. U għalhekk dan huwa importanti nkunu naf jekk rappreżentant huwa rappreżentattiv biżejjed ta' grupp jew klassifika kbira. Il-ħassib tagħna huwa illi l-gruppi li forsi resqu dawn l-elementi huma organizzati jew finanzjati minn subset ta' organizzazzjonijiet li m'għandhomx l-interessi tal-utenti tagħna f'moħħhom u għalhekk dan huwa tħassib tagħna. Issa fuq il-mistoqsija fuq il-potenzjal li wieħed iħalles iħallas biex ikollu klassifikazzjoni ola grazzi ħafna tal-kumment tiegħek Sinjor President illi Google tetiketta kull riżultat għat-tfittxija fejn kien hemm ħlas dawk huma reklami, u jiena nikkonferma illi ma narawx trattament tar riklami bħala riżultat ta' tfittxija l Google ma maċċettax pagament. Dan huwa bissa bażi tal-valutazzjoni tagħna. Um, first of all, thank you, Ms. Sheldon Moser, for the question. Grazie ħafna, Signora Sheldon Moser. Ibaj, mux ovvjament involut fil-produzzjoni jew distribuzzjoni għal beħ biss. U li ħaġa li namlu huwa illi ikonna teknoloġija li tikkonnetta torbot il min irid ibih ma min irid jixtri. U s-servizzi provduti għal bih ovvjament u pagament intermedjarji. Ija it-teknoloġija li tippermetti il-bija u x-xerreja illi jobtu ma' xulxin. Komment Eh, fuq l-aċċess data Naqbel ma' valutazzjoni ta' Peter li qegħdin nitkellmu iktar fuq sim ta' analiżi eh, kritika biex nkunu informati aħjar fuq il-pjattaformi din hija prassi li aħna nsegu li naqsmu wkoll mal-utenti tagħna ġifieri l-perspettivi fuq is-suq illi jgħinuhom forsi bijaw iktar u lek dan huwa qasam fejn naraw illi l-interessi tagħna huma allinjati mal-interess kummerċali jekk aħna għandna informazzjoni li tista' tkun utli għalihom biex ikollhom suċċess biex biex jagħmlu iktar beħ, aħna ovvjament fl-interess tagħna wkoll illi naqsmu magħhom din l-informazzjoni imma aħna nkunu kawti ħafna fuq il-prinċipji illi gvernaw dan l-aċċess fuq is-suq għax xekk li ma jkunux ta' użu. Issa fuq it-trasparenza l-modell kummerċjali tagħna simili ħafna għal dak li għadna qabel iġifier anke fil-kastana l-utenti jista' jippromovu l-listings tagħhom u dawn huma markati bħala ta' promozzjoni ġifieri u mbagħad ikun hemm ħlas għalihom. U jistgħu ikollhom klassifikazzjoni ola jekk iħallsu fuq it-trasparenza f'din il-kategoriji il-parametri ta' tfittxija huma Eh, delineati biċċar il-prezz, il-post, il-distanza, il-reazzjonijiet u l-kwalità tas-servizz. Imma dawn il-parametri u l-kel tagħhom mhumiex biex hekk in-nies ma jigannawx ruħhom mill-algoritmu huwa importanti li l-algoritmu jara u jagħti l-aħjar riżultat u l-konsumaturi l-utenti huma kuntenti b'dak din jirċevu hemm bżonn illi jkun hemm ċertu livell ta' dettall li jibqa' intern. Grazzi. I've noted three ħadd nota ta' tlet punti mis-Sinjura Xalda Mose u bad kumment ta' Sur Danti għal Holtek. 15 euro junior I can Nista' ovvjament jien għandi empatija ma' tifel jew tifla tiegħek ta' 15 il-sena li dawn huma abbażi ta' ċifri reali m'għandniex xi dejta maġinarja dina dejta reali jew nies li qegħdin ifittxu proprjetà jew għadhom kemm irriservaw, jiġifieri opportunità ta' 24 sija għax iddependi jekk wieħed qiegħed pereżempju f'Kalifornja jew l-Awstralja u il-numru ta' kmamar li baqa. Ħenati ċifra. Aħna namlu 1.5 miljon riservazzjoni kull jum, iġifiri xi 1000 kull minuta. Ekk hemm ċertu volum ta' data illi jippermettilna illi namlu din l-analiżi u raġuni hija għal skopji ta' informazzjoni ximbiet wieħed jara sit se naħseb, neġa nirrefletti u mbagħad sold out jew l-prezzijiet tollow ħafna u lek dan huwa fattur ta' informazzjoni fil-proċess ta' ta' deċiżjoni. Issa fuq it-tieni punt. Fuq is-seta tas-suq u r-riskju tal monopolji Jina nixtieq nirrepeti u ntenni li meta wieħed jara s-suq tal-accommodation u l-pjattaformi aħna isna għanna 25% ċifri tlet kwarti jiġu minn ximkien ieħor minn postijiet multipli wara kollox dan huwa pajsaġġ kompetittiv. U jekk taraw il-parti online inti saqsejt jekk inti BNB żgħir għandek opportunità li tkompeti u li kieku inti kellek din l-opportunità realistika. Tibqa' ma' booking.com naħseb illi din hija deċiżjoni kummerċali għax tkun trid timla ma' martijak. U jekk jirnexxilek tagħmel hekk mod effettiv ma tamqabbel mal ispiża u mod ġust permezz ta' booking, naħseb tibqa' magħna ma tkunx tkun tixtieq forsi tiddiversifika. Imma hemm parti wkoll fejn wieħed għandu bżonn bajn pragmatika jara il-tfittxija online u forsi ħaġa drastika imma bħala BNB żgħar inti għandek opportunità realista illi tibni fuq booking u tikkompeti ma' katini dinin forsi din hija deċiżjoni diffiċli ma' immur lura għal vantaġġi ta' pjattaforma bħal dawn għax hekk tiddeċidi li tagħmel xi bidding online ikun hemm l-ispejjeż inizjali, ma tuħu riski, mandekx garanziji jekk persuna tiklikja mbagħad bukja, u waqt waqt li mandekx spejjeż meta tkun magħna u meta jaslu u jagħmlu check-in, check-out u jħalsu, u mbagħad nibatu il-kont. Iġifieri u il-commission 15% riskju zero. Issa fuq jekk aħna nikastigawx l-imsieħba kummerċali tagħna meta jilmentaw, le mhux il-każ. <coughs> Neħu dawn il-proprjetajiet mill-listi tagħna meta jkun hemm ksur tal-kundizzjonijiet u dawn huma każijiet eh, seri u l-qasmu l-ewwel approċċ tagħna l-ewwel approċċ huwa dialogu għad tanna xie 4.000 persuna li jittrattaw ma l-imsiħba tagħna li għandhom proprjetà ġifir nipovu nippoġġu madwar mejda x'imdaqqiet ikun hemm nuqqas ftejim ftehim, x'imdaqqiet zbalji Imma ma jeżistix mekkaniżmu bħal dan għanna prioritajiet oħra u mhux li nikastegaw l-proprjetajiet tagħna aħna nixtiequ nikbru iktar, nixtiequ illi nofru portafoll diversifikat kemm jista' jkun mhux fl-interess tagħna li nneħħu l-proprjetajiet mill-listi tagħna jew nkastigaw l-proprjetajiet tagħna nifaka fuq il-bini tal-kummerċ tagħna. Fil-qosor, Sinjora President, fuq il-kumment tiegħek fuq in-nuqqas ta' ċarrezza ta' spiss e, jekk il-proprjetajiet jistgħu jħallsu biex jitilgħu fil-klassifika. L-ewwel net, aħna kollha qegħdin nitalmu u kif għadd onestament waħna qegħdin għamlek biex nifmu u uh, forsi nġibru xiftit idejat u ntejbu l-operat tagħna. U l-affarijiet mhumiex iswet jew abjad u jekk intistaqsini jekk tistax għedħallas bil-klassifika biex titlab il-klassifika ngħidlek le jekk għandix skemi fejn temporanjament wieħed jista' joffri commission iktar olja u jkollok xi titjib fil-klassifika, iva dan huwa mmarkat fuq il-website tagħna kif jagħmlu Amazon, Google u oħrajn li jgħid eh, reklamat fejn hemm miktub illi commission ola qed tiġi mħallsa u mbagħad fuq l-aħħar punt aċċessa d-data ħadd mu sit tal-konsumatur. Jiena nixtieq ma nixtieqx li s-sit tiegħi jkun uh, booking jew oħrajn, jiena nixtieq nagħmel deċiżjoni meta jien nibbuka direttament mal-lokanda, jiena forsi sorpriżi tkun huma jiena nagħmel hekk hawn dawn il- uh, lokandi uh, eh, najdulhom nix li kuma speċjalizzati diġa għandhom 60% occupancy iġifieri tajab ħafna għalihom u jiena bukjajtom u koll jinstess direttament. Ġifiri ħatmu għassib tal-konsumatur u jina rċevejt ukoll telefonati u messaġġi minn WhatsApp minn lokandi li mhux biss joffru servizzi addizzjonali imma jħeġġuni biex nikanċella il-reserva tiegħi fuq booking.com prezz aħjar direttament magħhom, ma nafx hekk hux ġust, tiġġudikaw intkom wara nkunu investejna f'dak il-klient U l-aħħar punt u nispiċċaw ma kien hemm sensila ta' punti u għalhekk ħadd il-libertà li nieħu żmien tiegħi. Issa, fuq il-sim tad data hemm limitazzjoni ta' privatezza, ta' sigurtà privata, nemnu l-sistemi ta' numetra siguri mill-medja tal-imsieħba tagħna kummerċjali għandna aħna għanna kompromess ta' data li nġessixxu aħna stess, aħna naħsbu li natu servizz għal klientela tajba ħafna u nużaw l-AI biex nirrispondu f'ħames minuti għal mistoqsijiet standard bħal per eżempju jekk hemmx spazju biex nipparkja l-karozza, jekk nistax nbiddel ir-reservazzjoni tiegħi. U mill-ġdid ukoll jeżistu l-interessi kummerċali ma nishtiqux li persuna si propieta fuq booking.com un bat eh, huma ma mħedġin illi jikkanċellaw ir-riservazzjoni tagħhom. Nittama li koprejt il-punti kollha. Grazzi. Thank you very much. I will maybe start by uh... Grazzi ħafna. Nibda billi nirrispondi l-kollega tiegħi fuq il-mistoqsija fuq is-suq l-ewwel net. Nemnu illi aħna qegħdin eh, f'monopolju u kifat għanna xi elf ehm, proprietajiet. Aħna danna dejjem suq iktar kompetittiv u l-booking.com għal 25% imma naħseb qed jiżdied dejjem iktar minn 6% daw l-aħħar erba' snin. Naseb dak li huwa importanti meta nħarsu lejn il-kwistjonijiet naħsbu illi s-sitwazzjoni mhijiex ġusta Meta naraw pereżempju għal dak li huwa l-free riding, il-kollega tal-booking.com tkellem fuq ġifiri nies li ħarsu lejn booking.com u mbagħad timorru fuq il-websites tal-lukandi stess biex jibbokjaw minflok jibbokjaw ma' booking.com. Huwa importanti li kien hemm talba mill-uffiċċju tal-kartell Ġermaniż u l-booking.com ma setax jati prova ta' konsekwenzi negativi l-istess ma' Digi Competition mal-netwerk ta' kompetizzjoni Ewropea f'April tal-2017 sena ilu illi ma sabx impatt negattiv għal pjattaformi inklużi Franza u Ġermanja fejn il-projbizzjonijiet ġew implementati diġà. U għalhekk huwa importanti għal proprjetajiet E, żar li kollom il-libertà tagħhom ta' kont qed nitkellem fuq il-brands, fuq il-marki naħseb li huwa importanti ħafna naf nafu l-komplessità ta' kemm dan il-traffiku huwa imbuttat fuq l-internet meta wieħed ma jkollux il-kontroll tal-marka tiegħu huwa diffiċli li wieħed ikollu pereżempju lokanda żgħira li kollha l-opportunità ta' riservazzjoni diretta da mhux possibbli u meta l-kollega tkellem fuq id-direct booking naqbel miegħu fis-sieħ għax jekk nixtiequ riservazzjoni diretta għandna bżonn nagħtu l-opportunità għal eh, kummerċ jew lokanda żgħira illi tagħti kundizzjonijiet oħra Din hija l-unika alternativa għalihom hemm punt ukoll nixtieq irressa kwistjoni ta' reċiproċità. Attwalment, pereżempju, meta pjattaforma bħal booking.com qed tuża il-brand ta' Lokanda, Lokanda ma tistax tuża il-brand ta' booking.com din hija ħaġa stramba u punti ħor importanti ħafna skonti fuq il-fatt li tafu li meta tagħtu il-kamra, il-pjattaforma tapplika l-istess kondizzjonijiet naħseb it-terms and conditions fit booking.com li għandhom il-possibilità li naqsu l-prezz tagħhom sal-livell tal-commission. Personalment, dan din hija opinjoni personali, di mhijiex prazzi ġusta meta wieħed eh, jimponi l-prezzijiet fuq il-msieħba tagħkom u għalhekk il-lokandi qegħdin jibbukjaw fuq booking.com imħabba seta fuq is-suq u jkunu hemmhekk anki jekk perklusis tkun eh, maluqa kif qalet id-DG Competition u għalhekk naħseb il dan punt importanti ħafna. Issa niġi għal punt ieħor fuq ir-ranking, fuq il-klassifikazzjonijiet, per eżempju naraw meta eh, Lukanda tinvesti ferm iktar fil klassifiki m'hemmx ċarezza fuq il-kriterji dan għandu bżonn jinbidel u dan huwa importanti ħafna u lek għamilna talba biex ikonna algorithm officer illi jiġi maħtur biex ikun jista' jiċċara kif il-klassifiki qegħdin jinħadmu. Hemm bżonn il-proċess ikun trasparenti għal eh, lokandi u bżonn ikun trasparenti u kol għal konsumaturi illi attwalment ma jafux Eh, meta ikun hemm ħlas għal klassifiku u meta le fuq id data nikkonsidraw biex nwieġeb għal eh, Onorevoli Van Besud jekk wieħed jagħmel transizzjoni mal-pjattaforma, l-email li tmur lill-lokanda miex email bil-persuna, l-isem tal-persuna m'hemmx kontat dirett u naħsbu illi id-data tal-klient li huwa ġenerat mill-pjattaforma bżonn imur lura eh, l lokanta biex ikun ta' eh, servizz tajjeb għal klient biex jinvesta, jinvesti u <coughs> jirrispondi għat talbiet. U għalek dawn huma tlet punti ewlenin xtaq tinressa u nala fuq il-ġestjoni tal-ilmenti nemnu illi għalissa memx sistema ġusta rajna ħafna kumpaniji żgħar u membri li tneħħow mill-listi u ma kellhomx kuntatt ma' booking.com u s-sistema adattat mhuwiex fis-seħħ u għalhekk aħna għandna bżonn din is-sistema ta' ġestjoni ta' ilmenti fejn nikkonsidraw illi ma jkunx hemm kriterji suġġettivi hemm bżonn ikun hemm iktar trasparenza anki meta l-ilmenti jiġu konsidrati eh, bħala eh, minuri bħalma ntqalu għalhekk dan għanna bżonn nagħmluh huwa punt importanti ħafna apparti l-kwistjoni ta' kastigi u penali l-artiklu 1.3 taċe u artiklu 4. Grazzi ħafna u l-aħħar punt, dispeċini nala nikkonsidraw illi eh, jiġi propost li kunem revizjoni kull tliet snin nikkonsidraw illi minħabba l-fatt li dan is-suq jevolvi bħeffa kbira nobżon nirrevedu r-regolament u l-istatwazzjoni attwali. Grazzi ħafna. Thank you very much. I just took over for... Uh, Grazie. Eh, eh, signora Marko titteġa titħol, Iva l-ewel, grazzi għaxxol u għal-klim ta'kom, naddu għam mill-MPs, unbat wara fajt konkreti, tleta fajt l-ewel limitar tal-ambitu, u realizzaw li mux l-istess ħaġa, il-kbir u żgħir. Noqdu nassumi l-platforms huma kbar u dawk li jużaw il-platforms u mażar, it-tieni l-konsekwenzi, platform żar, mu mhumiex konformi mar-regolament għax ma nistawx, m'għandhomx ir-risorsi. Allura l pjena ta' non konformita għandha tkun iżgħar għal platforms iżar u mbagħad importanti li jkun aktar flessibilità dwar kif jaħdem ir-ranking. Jekk tpoġġi l-kondizzjoni tiegħek dwar ir-ranking kif jaħdem, allura trid tgħidilna 15-il ġurnata qabel kull darba li tibdel ir-ranking tiegħek. Bħala startup m'għandek il-flessibilità li tipprova titgħallem u ma tħallix imġiba ħażina minn atturi. Allura tifessibilità hija importanti u tielet biex niċċaraw l-artiklu seba' speċifikament il-punt nejbea li aħna nsibuh bħala eh, ta' konfużjoni. Grazzi ħafna. U s-sustink mill-Kummissjoni? Grazzi bitweġiba ċerti kwistjonijiet minn dawk li mill-tqajem il-panels, tal-panels, nifhem id-dubi tijak Ovvjament inti rajt li din animal differenti mux fti zewċ utentijiet jiggengjaw fl-imkien biex jaqilaw il-flus minnu. Il-kwistjoni għal il-platform ġib il-politiki u l-ordni tagħha u titkun konformi mal artikli ta' din il-regolament. Waqt li tranzazzjonijiet individuali bej corporate users u l-utenti trid tkun indirizzata Dan u l-uniku mekanizmu ta' infurzar, jekk titejdlu hekk. Għaw għallura ġifiri jekk ma tkunx konformi l-artiklu 5 tiġi mitluba li tiġi mitlub tkun konformi minn dakinhar il għoddim u xtib ta' dwar xtib ta' trasparenzi tkun nistenni li tkun konformi dak naraw f'ħamsa tlieta. Bħal il-rappresentant bejt kellem fuq il- għafas iktar ġenerali naqblu li jrid ikun wieħed eh, eh, business friendly ġifin jiġifieri nittamaw illi flimkien ma' Presidenta dal-Kumitat li għedin namlu għamnek fil Brussel eventualment jagħmel is-suq uniku diġitali iktar reali realistiku u faċli li, li, nużawh. Imma jiena nixtieq kemm jista' jkun negozjanti kemm jista' jkun illi jipparteċipaw fil-platform direttament jew le fi dan il sissa. Il-referitu kol fuq id-diversità tal-platforms li aħna nkopru fl-ambitu tagħna. Imma l-kwistjonijiet li aħna indirizzaw huma komuni ħafna u transversali għax fissu nara, kull ma naraw, kull meta jkun hemm terminu kondizzjonijiet ġodda kull darba il hemm xi mekanizmu ta' ranking li jkun f'ċertu f'kull business model ta' platform, allura kwistjonijiet huma pjuttost komuni huma fid-dettalji li hemm id-differenzi imma kull platform għandha taderixxi għal ċerti kundizzjonijiet u dawn huma bitġiba għal kollega Spanjol illi anka platforms żgħar ħafna fl-opinjoni tiegħi tagħna m'għandhomx ikollhom diffikultà għal konformità m'aħniex qegħdin tipu nitkellmu fuq konformità tipu GDPR, qed nitkellmu fuq e, e, regoli bażiċi ħafna kunu ċari, eccetera. Il-mekanizmu tal-ilmenti hawnhekk kana deroga għall-SMEs imma mill-bqija il-mod deċenti li b'mod diċenti tiddilja u jkollok relazzjoniet ma l-klijenti tiegħek din hija ħaġa bażika ħafna. Hemm pratiċi tajba ħafna hemmhekk u plattaforma li qiegħda tikber ma tħallix li tagħmel żbali li jagħmlu oħrajn fil ġvjaċ tagħhom. Jintkellimt ma' platforms ikbar u li għaluli din din dik il-ħaġa u l-oħra tista' tiġri imma tant ifokajna biex nissodisfaw il-klijenti tagħna u għandna konsumaturi lejali illi ma l-business sellers tipo insejna kif għanna nerrataw. Itraskurajnijom. Allura, għalek ma sibx treċol ġenerali għawnek. Fl-investigazzjoni taħna rajna li f'ħafna segments differenti ta' l-ekonomija, platforms jistaw jisolvu problemi ta' malajr imma dinix eh, gap proposal imma eh, din dawn huma eh, huwa fatt li l-ebda platform żgħar jew kbar huma kompletament innoċenti. Aħna għandna ħafna platforms differenti u ħarisna lejn ħafna eżempji ta' platform żgħar binqas minn 200 impjegat li huma żgħar bħala standards ta' l-ekonomija offline. Mbagħad rajna wkoll eh, platforms li għandhom miljuni ta' utenti. Tista' tkun kwistjoni ta' platform prinċipali li u birra jew imbejjed artistrija, arloġġi, allura għandek issa jkollok eh, ħamsa minn nies imma jkollhom miljuni ta' utenti. Ovvjament dan huwa iktar minn importanti għalihom illi jaħdmu tajjeb. Bitweġiba għal dan aħna riġna bir-regoli b'mod li eh, faċli li tkonforma magħhom. U għadna lura milli namlu regolamentazzjoni zejda u smajna e, punti differenti aħna u deċidejna li nifokaw fuq l-iktar eh, kwistjonijiet fil-qalba tas suġġett. Dan huma ċerti regoli bażiċi mbagħad ninkoraġġixxu l-kodiċ ta' kondatta u ngħidu x'inhuma eh, s-segments differenti tan-negozju jista' jkun hemm impenji mill-industri biex indirizzaw dawk il-problemi e, e, speċifiċi. Mbagħad hemm l-observatory, mbagħad hemm possibilità li nindirizza kwistjoni toħra l aħħar l ma mhux l-inqas, sinjor ċer inti stess poġġejċi mistoqsijiet għall kjarezza, naħseb li din tqassar il-proposta kollha kemm hi. Din hija kwistjoni għal iżjed kjarezza fuq ir-regoli tal-logħba bil-proposta tagħna maħniex niblu regoli tal-logħba, maħniex qed nagħtu mandat jew niprojbixxu din jew l-oħra, imma din ngħidu li l-platform żgħar u kbar jridu jkunu ċari ħafna fuq kif tagħmlu n-negozji mal-konsumaturi tagħkom u mal-klijenti tagħkom. Fuq hekk qiegħda l-proposta, grazzi ħafna. Għandi xi żewġ mistoqsijiet oħra pers li għandna ftit tal-ħin iżjed primarjament indirizzati l booking.com u iktar faċli nkun nafu x'qed jiġi għax nużaw ħafna booking.com. Nixtieq insaqsi mistoqsija fuq it-terminu fair terms meta jkollkom kummerċ ma naħa ta' negozju jiena personalment naħseb li huwa pjuttost ġost li jridu jħallsu 15% jekk inti tbelhom kamera ġusta imma taħsbu li hija ġusta għal lukandi u B&Bs li ma jkunux imħollijin ibijow il-kmamar l-oħra li għandhom għal prezz iktar baxx għandkom it-termini li tridu tbijaw għal istess prezz. Dik ħaġa ġusta? Alright, edin tħallsu sew għal dak il-prodott meta tbijaw kamera imma intom tiddeċiedu x'tip ta' prezz għal prodotti l-oħra u mistoqsija l-Kummissjoni għaliex issuġġerejtu li tużaw it-terminu fair terms fil-proposta. Tista' tkun każ ta' namlu iżjaċċari li l-platforms għandu jkollhom fair terms u mhux sempliċement terms tibda inti? Grazzi. Grazzi. Nħu pjaċiri għanna ċertu ħin għax tajjeb li nitlu fil-dettall. Et tirreferu mela għal peritiklosis l-MFNs jgħidu l-om. Jek tatini zewċ minuti 3 minuti, nixtieq nispjega l-affarijiet għax hemm innuqqas ta' fejjim fuq dan għax hemm white parity u narrow parity qed jgħid il-kellim u hemm bidla fundamentali li ġrat mill-2015 ma l-EA. Konna minna impenn ma l autorita kompetizzjoni biex naddu mill-wide għan narrow parity. Xi tfisser fil-wide parity kienet tfisser illi B&B ma kienieċ permessa toffris prezzijiet iktar baxxi permessa ta' kanal eh, ta' distribuzzjoni online jew offline. Dik hija l-wide parity Dinja kwistjoni tal-passat naħseb ħadd minn dan minn il komunità settorjali hija tiddefendi l-white parity llum. Xi tfisser narrow parity tfisser li fuq kull tip ta' kanal b'eċċezzjoni waħda il proprjetà għandha libertà sħiħa li tibda li prezzijiet. Dak l-uniku kanal li tinsisti li ma tkunx hekk huwa fuq il-website propja tal-hotel. Kull ħaġa oħra offline titmur inti permezz tat-telefon, fax, etc. Anka li tiggugja ah, taqbad it-telefon iċ-ċempel iċ t tgħidlhom ta' tuni prezz aħjar hija possibbli. Ma m'inhiex ngħid li toġobna, imma hija possibbli. Jekk niġu għal market shares, Dan huwa 25%. Id-direct online channel huwa madwar 10% il-kollega tiegħi issa jiġi lura lija imma t-nitkellem fuq żewġ terzi li jiġifieri fil 70% ta' swieq fejn hemm assolutament libertà assoluta biex biex inti toffri li ma prezzijiet trid. Xtaqt niċċara din. Mbagħad il-kwistjoni hija ġusta din autoritajt tal-kompetizzjoni mal-Europa, DG Competition, il-Competition Network tal-Europa, rawa din u b'eċċezzjoni waħda l-autoritajt kollha ta' kompetizzjoni jemnu li huwa eżitu ġust, fair, għal verifiki fi studi ekonomiċi tal-impenji tal-2015 ġew aċċettati u l-argument huwa free riding li fil-fatt aħna investu ħafna biex dan serva bħala ġustizzja nħodġu inħossu da bilanċ tajjeb bejn l-imsieħba kummerċjali tagħna u aħna stess. Grazzi. Issu sur Stenk. Għaliex ma użajniex il-kelma fair fil-regolament. Hija kwistjoni ta' trasparenza u ġustizzja, fairness li għandu għandu jkun hemm klawsula tgħid isma' inti m'għandekx eh, tkun unfair, għandek tkun ġust jiġifieri bil-Malti. Jiġifieri tkellimna fuqja, naħa waħda qed tajt li mhux fair illi illi eh, inti eh, toffri kmamar bi prezz iktar irħis u kien hemm min qal il-kontra dejjem għandek żewġ argumenti dwar x'inhu kkunsidrat fair u jew unfair. Allura jdu nkunu ċar kristall x'iridu ngħidu biha lista e, ta' e, proibittiva ta' min ikun mhux ġust imma dak li għamilna fil-fatt huwa Il-regolament minnu nifsu artiklu artiklu jgħid dak li aħna ninkunsidraw bħala mhux ġust. Mhux li għandna lista ta' klawżoli mhux ġusti, ma aħna ngħidu mhux ġust illi eċetera eċetera. Mhuwiex ġust jekk tibdel il-kondizjoniet imma ma tgħix avviż ta' 15-il ġurnata għal negozji. Mhix ġusta jekk in-negozji tiegħi in-negozji tiegħek ma tkunx taf, ma tkunux jafu bil-bidla li tkun għamilt, eċetera. Allora kull wieħed mill-artikli ikun inġust jekk inti ma tirrispettax dak li hemm. Allura anferu artiklu titlu tar-regolament kollu kemm hu. u l-artiklu kollu kemm hu ma jħallux li jkun hemm nuqqas ta' stateku ġust. Grazzi ħafna. Is-sur Debra. Grazzi ħafna, grazzi wkoll ta' din l-ispjegazzjoni. Jiena nemmen il din opinjoni personali li ovvjament din, din l bost ta' eh, opinjoni e, hija eh, għandha fer eh, bħala prattiċi ġusti fit-titlu tagħha. Jiena nixtieq nagħmel punt wieħed fuq il-neuroperitic clauses, ma fuq da minix espert. Aħna rajna bħala u l-Kummissjoni tista' tgħidilna, tikkonferma. Il-kollega umsieħab tiegħi minn booking.com afferma li ma jistax ikun hemm prezz iktar baxx fuq il websajt tagħ propji tal-lukandi. Allura mistoqsija tiegħi hija kwistjoni ta' interpretazzjoni li permezz tat-telefon eċetera eh, tista' tipprovdi prezzi uħor mlix qed ngħid li diskriminazzjoni għax tkun kemm mibsa wis u aħna eh, gentlemen imma l-istabilment il-lukanda ma jistax kollu opportunità li jpoġġi dal-prezz fuq il-website. Nitkellmu fuq l-agenda digitali qed nħarsu lejn il-futur li purament digitali allura għalhekk qegħdin nitolbu dawn il-projbizzjoni ta' periticlosis il-libertà ta' kontroll tal-kanal tagħhom mill-utent kummerċjali u aħna nafu illi il fil-booking.com għandhom ċerti setat u dan hu monopolju u għandna bżonn ribilanċjaw is-seta fejn naraw bilanċ importanti. Grazzi l kulħadd tal-ispjegazzjoni żejda li tajtulna u għaktax niġu lura għal diskussjoni iktar ta' adottat imma għandna xi żewġ kelliem oħra minna ftajim ma' żewġ kumpaniji li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u jispjegaw fejadin din fuq din dan l-argument għandna s-sinam Sinjura Gata Weka Grazzi u għandek il-kelma Sinjura u skużawni tal-pronunċja. Grazzi tal-opportunità biex nitkellmu għattini darba l-lum għal dawk li ma kienu xaw dal-ħodu, il-kumpanija tagħna hija kumpanija ċeka li bdiet fl-1996 minn dakin għallaw kella suċċess fis-suq tas-searches u online u r-Repubblika Ċeka huwa l-uniku suq tagħha fl-Unjoni Ewropea fejn hemm plejer lokali tas-suq fuq il-tiftix eh, online u servizzi online, da xej sorpriża illi ma tkellimniex sissa fuq fuq l-iktar parti sensittiva u taħraq fuq l-estensjoni fuq tas l-ambitu tal-regolamenti li huwa search engine dan aħna naraw l-ewwel net li memx ħafna search engines fid-dinja fil-Europa u t-tieni naraw hemm konsegwenzi mhux intizi, allura hemm każijiet ta' kompetizzjoni mhux risolti ma' ma' Ewropea u ċesna hija allura vittma ta' daw il-konsegwenzi mhux intizi, u tiġibni għall-estensjoni tal-ambitu għas search engines u l-parametri prinċipali Aħna nilqaw il-kjarifiki fuq it-terminu kondizjonijiet u ridress mill-Kummissjoni u ċerti partijiet mit-trasparenza u kollu ma ta' min il-axħom, imma meta niġu għal-parametri prinċipali ma nafux min sa' jidetermina il-parametri prinċipali ta' search ranking ma nafux fil-fat jekk u se nkunu konformi mar-regolament, bażikament dak li namlu u x'biżejjed biex nkunu konformi għax mhux ċar min sa jiddetermina u jiddeċidi fuq il-parametri prinċipali. Umbat, is-serċ ukoll tirrifletti l-evalwazzjoni ta' mijiet ta' parametri li huma irrenkjati skont ir relevanza tagħhom. Hemm proċess apposta fuq il li għandek il-machine learning U allura kull query, kull search għandek eh, il-respons, it-tweġiba. U matematikament għandek numru infinit ta' varjazzjonijiet u equations. Allura, f'daw l-axar 20 sena konna din nizviluppaw knowledge base u dak nejdu imsejħ eh, tree learning u sikriet kommerċali tagħna wkoll u għana dritt niprotegġuħ. u għalek nixtu nkunu nafu min se jkun inkarigat minn dawk e, minn dik is-sensila bażika ta' parametri. Jiġifieri ranking biex nkunu ċari, mhux hekk biss, imma l-pubblikazzjoni ta' informazzjoni fuq parametri u learning methods jista' jkun ta' periklu koll qed nirreferi għal frodu għal websites frodolenti għal dekka aħna innopponu il-twessiħ tal-ambitu għal search engines skont kif qal ir-rapporter SMI e, aħna m'għandniex SMI e. aħna jina neżistu fuq is-suq intern għad iktar minn 20 sena bħala kumpanija illi għandha madwar 1200 impjegat, allura aħna maħniex iżjed ta' min jikkonsidrana SMI, e, mhux hekk biss, imma xi jerba' kelmiet fuq it-termini u kondizzjonijiet, terms and conditions, isu li mhux prattiku hija huwa fattibbli imma tkun ta' sfida il tafint il-mod kif jaħdmu il-websites u kif jaħdmu searches u l-avviż ta' 15-il jum li l-utenti kollha tal-website li bilħaq mhux neċessarjament huma il-business users tagħna. Il-webbet jevolvi u jinbidel kuljum u l-nibal u jinbidel ta' kuljum. Allura l-nibatu avviż ta' 15-il jum fuq u ninformaw il-business users tkun ta' sfida kbira. Grazzi ħafna. Speaker of today will be uh, l ħar kien li mis senjora Regner, rappresentanza ta' Spotify. Grazzi. Jena intervjeni fisem Spotify u anki ta' Digital Music Europe illi ta' ti servizzi mużikali. Nishti najt li pjattaformi għandhom rol importanti biex iġib flimkien il- il-negozji u l-utenti, ja gateway. il regola essenzjali tfisser illi f'ċerti kazi il-servizzi jiddependu dejjem iktar mill-pjattaformi. Eh, Bħal eżempju, 80% ta' Spotify jamlu l-aċċess mill-App Store Mela, li nidependu mill-pjattaformi jfisser anki illi e, il-pjattaformi japporixxu joperaw b'ġustizja. ċerti pjattaformi jistaw ikollom ċe element ta' diskriminazzjoni u dawn il-prassi jinkludu obbligazzjonijiet e, illi użaw il sistema ta' tħlas tal-pjattaforma u jistaw jimponu anki e, mizati għoljien ħafna e, li għal limitazzjoni. E, anki l-limitazzjoni li ti komunika ma' utenti oħrajn, un batem anki limitazzjoni oħra fuq e, rifjutta interoperabilità ma' pjattaformi oħra. dawn um limitazzjonijiet li nsibu specialment fejn il-pjattaformi jikkompetu. Allora, meta il-pjattaformi jiddettaw il kondizjoniet naraw li hemm invazjoni, eh, invażjoni, inqas kompetitività u anki inqas azliet għal konsumaturi li m'għandhomx aċċess servizzi. Fuq ir-rimedi, meta wieħed is seta minar bilanċ, m'hemmx m'hemmx rimedi disponibli. Għal daqstant m'hemmx soluzzjonijiet. U hemm biża' Eh, u kol minnaħa tal-pjattaformi f'kasta ta' elmenti. Allora xanna bżon bi regolament aħna. Il-regolament huwa importanti ħafna xi jaraf l-eżistenza ta' prassi inġusta. Il-proposta però tifoka fuq it-trasparenza u il-liġi ta' trasparenza ma tamilx prevenzjoni tal-ġustezza. U għalek aħna nabżon zewċ affarijiet fil-proposta. L-għonnet u li nsibu obligi speċifiċi li wieħed mandux jinvolvi fċerti prassi inġusti, per eżempju diskriminazzjoni. U tini ħaġa li mem ma teżistix fil-regolament li ma fiex rimedji effettivi nafu illi meta jkun hemm noqqas ta' bilanċ jew konflitt ta' interess ir-regolamenti ma jaħdmux u aħna nixtiequ illi jkun hemm rimedi biex jiskuraw il-konformità. Grazzi. U jina nħares l-qoddim li nisa namrik tal-proposti fuq da. Grazzi. U grazzi wkoll kollegi, kommissjoni u il-membri tal-Parlament kollu tal-edin għawrlum anke jekk m'hemmx ħafna membri prezenti, però diskussjoni kienet interessanti ħafna. U dana dinja l-ewwel <coughs> laqa u se jkollna ftit xogħol għal xhur li ġejjin, probabbilment se nibqgħu f'kuntatt eh, grazzi għal l-input li tajtuna l-lum u bekk nala is-sessjoni tal-lum. Julia, did you want to send?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 Colleagues, uh, I think it's time to, to start. Grazie kollegi, sa nibdew il-sessjoni ta' Rossenar tal-Imko. Il-President hija eh, okkupata tasal xi minut oħra. Nibdew l-aħħar parti tal-aġenda li huwa l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni ta' settur pubbliku. E nati il-mikrofonu <laughs> li Julia Reda, rapporter. Grazie President, dawn l-aħħar 15 sena l-open data immaturat. Essa saret parti mill amministrazzjoni moderna u l-prinċipju huwa li jekk id-data tista' ssir disponibbli biex terġa' tiġi użata mill-pubbliku allora għandu jsir da. Hemm tliet beneficjari tal-open data. L-ewwel il-negozji fl-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li ta' kompanja din il-proposta ta' Rikas għal din id-direttiva il-, -direttiva, il Eh, l-ekonomija ta' data fl-Unjoni Ewropea kella valur ta' 300 biljun euro fl-2016 u dana u valur li ġi ġenerat minn 134 eh, businesses ta' data u dana jista ikun anki iktar potenzjat billi namluha disponibli. bat it-tieni beneficjarju għal ċittadini jista u jihdu sem attivament fil-komunitajiet u fis-soċjetà billi jkollhom informazzjoni fuq data reliable, affidabli u mhux eh, mhux Un bat l-amministrazzjoni stess u dani ħaġa importanti ħafna. Waqt li l-open data tippermetti l-amministrazzjonijiet E, e, jagħmlu il-policy tagħhom trasparenta toħroq ukoll e, inċentivi biex id departimenti differenti jkoperaw bejnietom u biex id-data tkun accessibli anke għal utenti interni fl-amministrazzjoni li minnajr din is-sitwazzjoni ma kienx ikollhom din il-possibilità. Bekk l-amministrazzjoni għandha ħajjiet aktar faċilitata u iktar effiċenti. Skont l-evalwazzjoni, il-benefiċċji li d-data tkun miftuħa mill-bidu net Eh, hija ħafna ħjar mill-ispiża potenzjali ta' ta', ta, ta amministrazzjoni 26 kontra wieħed. U jiena nilqa l-proposti biex niżviluppaw id-direttiva PSI b'din ir-rikast. L-approċ kautel kaut eh, wasalna li qabluha mal-status quo li ħafna eh, ħafna kumpaniji kbar jistaw jibbenifikaw me situazzjoni kif illum. U għet li waqta zar le. U fil-Germania, il-kwistjoni eh, tal-kartografija fil- eh, eh, għal eh, Google eh, ċifra ta' sitt ċifri, ġviri kważi miljon U eh, eh, inizjativa ta' soċjetà ċivili bħal Open Street illi għamlet mappa ta' dinja uh, eh, inizjativi ta' volontieri ma jistawx ikollhom din licenza. Licenza tqum ħafna insomma fil-klim ieħor. U għal ċerti kumpaniji kbar din il-licenza tkun miex spiża kbira. U dan qed jillimita l soċjetà ċivili tiżviluppa alternativi. Il-tħul il tħul billi jirċevu ftit flus minn Google ma jistawx laqqas jibbilanċaw il-ħsara għall-interess ta' kulħadd jekk id-dejta ma tkunx disponibbli għal kulħadd. Allora huwa importanti li jkunu koraġġużi biex nikkonsidraw din il-kwistjoni tal-liċenza għad-data pubblika. l artikul 6.2.1 tippermetti illi l-amministrazzjoni pubblika e- e- tirċevi flus Eh, din il-possibilità għal ħlas għal data publika għandha tkun limitata. L-użu mill għandu jkun disponibbli mingħajr ħlas. Il-proposta li jkun hemm lista ta' data sets ġodda hija pass fid-direzzjoni tajba, però rridu niżguraw illi ma tkunx biss possibilità tal-Kommissjoni Ewropea. Meta wieħed is l-esperjenzi tal-Istati membri jana nixtieq inżid lista għal din id-direttiva li tista' tiġi anki aġġornata, imma proċedura trasparenti hija neċessarja billi tikkoraġixxi l-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili ċivili. ċerti amministrazzjonijiet kienu għedin ifittxu eh, li ma datasets għandhom jiġu publikati mill-qabel. Pero hemm datasets li huma daqs iktar imbeda u dawn qed ikunu qegħdin jippubblikaw id-data illi eh, huma inqas interessati, interessanti. Il eh, hemm data illi mhijiex interessanti sej. Um, xej, u mbagħad hemm pubblikazzjoni ta' kategoriji ta' data li huma ħafna iktar utli u għandhom ikunu l-ikbar priorità meta namluhom disponibbli. Dawn il-projezzjonijiet għandhom jittieħdu f'konsiderazzjoni l-għan u għalin naġlu u namlu aġġornament ta' direttiva biex mill-bidu id-direttiva mandiġ tindaħal mal-istati membri li huma ġa impenjati għal open data u li id-data jipublikaw b'mod miftuħ. it għanda għandha tgħin il dak l-istati membri illi għadhom ma impenjaw xruħom u għandha tiggwidhom fuq li ma passi għandhom jiġu adottati. U t tilet il-direttiva għandha tħares lejn dimensjoni Ewropea aggregazzjoni ta' data u ċali ħiles tal-data transkonfinalment. U r mod biex niddeskrivu din id-direttiva ija li din id-direttiva tagħmel open data huwa potenzjal huwa jiena niproponi li nieħu eh, rakomandazzjoni tal-Belġu eh, eh, mill-Konsillu nsemmuha id-direttiva tad-data miftuħa tal-open data. Grazie ħafna l-rapporter għal Shadow Rapporters għal PPE e, kienet Sabin Verheyen Grazzi ħafna, kollegi, fissima il-Sinjura eh, Colin Langen u Sabin Verheyen tilqa l-proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm settur pubbliku informazzjoni tiġi mis-settur pubbliku disponibbli kemm jista' jkun. Din informazzjoni mis-settur pubbliku għandha potenzjal ekonomiku u soċjali eh, kbir ħafna, ħafna per eżempju statistika, dispożizzjonijiet legali, risorsi relatati għal kodba ħafna affarijiet illi per eżempju għamlu bassir ta' temp ferm aħjar, ferm iktar preċis, hemm trasparenza u l-kundizzjonijiet għal proċessar addizzjonali biex ikun hemm kompetizzjoni ġusta u trattament ekwu tal-utenti kollha. Fil-dispożizzjoni tad direttiva illi jżomm f'moħħu ċerti punti għandna bżonn inżommu l-istruzzjonijiet pubbliċi, drittiet tagħhom kemm jista' jkun u l-eżenzjoni ta' data kritika bżonn tkun possibbli illi nippermettu għal miżati biex ikopru l-ispejjeż. Il-proposta l-ġdida għandha fiħdana ċerti dispożizzjoni fuq l-ispejjeż li jitolbu diskussjoni meta niġu għal dispożizzjonijiet standard u mhux għal dawk li huma il-miżati għal data ta' valur oli. Naħseb it-fassil użat joħloq nuqqas ta' ċertezza ma nistawx naċċettaw. U għalhekk dawn fuq dawn il-punti, Sinjura Verheyen tistenna bil-ħerqa li taħdem iktar fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. U issa għandna rappreżentanta mill-SND. Grazzi ħafna, President se nitkellem bil-Finlandis u nilqa din il-presentazzjoni naħa tal-Kummissjoni huwa minnu illi l-Open Data Innovazzjoni u importanti ħafna biex nużaw ir-risorsi mod iktar effettiv rendi possibbli illi niżviluppaw prodotti u servizzi mtejbin, ġifiri dan huwa eh, sors tajjeb ħafna. Data prodotta finanzi pubbliċi għandu bżonn ikuna benefiċċju tas-soċjetà. U din id-direttiva tappoġġa dan il-prinċipju u għalhekk. Ir-riformi kollha li għandhom x'jaqsmu ma tkabbi tal-kamp ta' applikazzjoni biex hekk inkopru kumpaniji pubbliċi għal dik li hija real-time data u biex intejbu trasparenza ta' d-dejta jaħħaġa illi nilqaw hekk inkunu qed intejbu l-kwalità tax xjenza u innaqsu l-irdupjar u ntejbu l-effettività tax xjenza imma id dejta bżonn tkun ta' kwalità tajba, kredibbli u l-istandardizzazzjoni tad dejta għandna bżonn eh, notu attenzjoni għaliha anki dawk l-interfaces differenti għal programmazzjoni jitolbu data standardizzata. Issa, din il-proposta direttiva ma tagħmel ċar jekk kumpaniji pubbliċi u mhix obbligati illi jsegwa jew le. Bħala tielet punt issa. Il-kopertura ta' data personali u l-protezzjoni ta' data personali hija iwa kriterju. Id-data kollha għandha valur u l-fatt li data tkun anonoma għandha prezz ma raġonevoli biex hekk l-startups u l-SMEs ikun jistgħu jaċċedu għal din id-data u jużawha u li neħu kull tip ta' impediment għall-użu ta' data pubblika għandu bżonn jaqbad id-fit mal-promozzjoni tal-użu tad-data. Din id-data wkoll hemm son tiġi promossa meta tiġi użata bejn il-kumpanniji u l-kumpanniji u l-awtoritajiet. Imma interessanti illi natu daqqatani din il-proposta l-ġdida u nittama illi konna kollaborazzjoni tħalli il-frott ma' Shadow Rapporters kif ukoll ma' Rapporter. Grazzi ħafna għal grupp għalde għanna lil Taranzova. Grazzi ħafna, Signora President nilqa l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn il-kumpaniji pubbliċi, specialment għal dak li huwa r-riċerka, imma għandi mistoqsija fuq ir-riċerka kiena ta' bibet nuża finanzjament pubbliku imma d-dejta li niġbor kemm hemm bżonn naqsama għandi bżonn hekk anki qabel ma nkunu sajta jien data tal-riċerka ta' riċerkaturi u grupp ta' riċerkaturi jirrispettaw l-standards tal-artiklu 13 fuq eh, sensili ta' data ta' valur u li għandi mistoqsijiet simili meta riċerka huwa kofinanzjat minn fondi pubbliċi kif ukoll privati jina qed nagħmel dawn il-mistoqsijiet għax mhuwiex ċar mill-artikli jew forsi eh, moħbijin f'xi premessi mhux fuq l artikli issa fuq l-artiklu 4 l-iskejl u ir-riċerkatu huma esklużi milli segwu proċeduri fuq il-ġestjoni ta' talba għaddejta dinja ħaġa tajba ma fil-ħajja ta' kuljum riċerkatur kif se jagħmel biex jiġġestixxi talba bħal din. Għalbqija ġeneralment naqbel ma' dak li qalet ir-rapporter u jiena nistenna bil-ħer adozzjoni ehm, mħaffa ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna ngħaddi il-kelma il-Kummissjoni Ewropea l-Sur Volman. Grazzi ħafna, President. U grazzi ħafna u koll ta' dawn il-kommentu mistoqsijiet. Issa l-ewwel net mela il-proposta biex imbidlu d-direttiva fuq l-użu mill-ġdid tagħmel parti minn pakket usa ta' miżuri għall-ekonomija tad-dejta. L-ewwel darba l-Komissjoni Ewropea rat mod koerenti data differenti ta' riċerka, tal-gvern, u skol tas settur privat. Id-direttiva ila fis-seħ mill-2003 servitna sow imma izminijiet żminijiet u teknoloġiji jimbidlu pass maċil kif inqal qabel u pereżempju t-talba ta' real-time data u data dinamika u kollet tikber pass maġġar ħafna. Għanna bżon u ċerti stati membri avvanzaw dan il-qasam u oħrajn mm, ma jamlu xek nibqaw lura. Min se jkun ir-rebbieħ għal-ftuħ ta' data pubblika prezz baxx l-iktar l-SMEs dawn ma l-ewwel rebieħax fil-fatt kif ġie msemmi mis-Sinjura Reda ma jistawx jipermettu ruħom illi jixtru dawn id-data sets waqt li dawk il-kumpaniji l-kbar jiffilħu 50.000 eh, euro jew iktar għal dawn il-sets ta' data, manke ċittadini u l-amministrazzjonijiet ukoll se joħorġu rebbiħa. L-approċ kaut nasbu illi aħna ressaqna proposta illi tassew se tagħmel differenza imma fl-istess waqt proposta fejn irid ikun possibbli naslu għal ftejjim bejn il-kolleġislaturi fil-bidu tas-sena d-dieħla iġifiri direttiva riveduta bżonn jista' jkun possibbli li nadottawa qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Punt importanti ħafna ġim għajem fuq il-protezzjoni tad-data. Id-direttiva mżon tiġi implementata rispett sħiħ ta' regoli ta' protezzjoni tad-data bla dubju ta' xejn jista' jkun hemm mistoqsija li xneħħejtu dan l-artiklu illi kienet jirregola da kollu fid-direttiva. Dan kien wara talba tal-kollegi tagħna mill-protezzjoni tad-dejta raġunijiet tekniċi għax issa għandna regolament. Fil-post, l-interazzjoni bejn ir-regolament u direttiva m'hemmx bżonn li tiġi regolata f'din id-direttiva. Issa it-tlet għanijiet msemmin mis-Sinjura Reda nistgħu naqblu magħha sħiħ biex hekk ma nkunux ta' ntralċ l-istat membri li jridu avvanzaw, eh, memx problema din nitkellmu fuq armonizzazzjoni minima u l-istat membri li jixtiequ imorru li jien minn regoli minimi tad direttiva jistgħu jagħmlu hekk. Is-suġġeriment illi ikonna open data fit-titlu tad direttiva aħna flessibbli ħafna kif intqal kol mal-Viċi President Ansip fil-laqa tal-Kunsil fit-8 ta' Ġunju. Il-mistoqsija u l-kommenti tas Sinjura Verhajn fuq il-kopertura tal-ispejjeż issa. Aħna qegħdin naraw illi meta wieħed ibaxxi l-ispejjeż għad-dejta tas settur pubbliku jkun hemm splużjoni ta' użu. U ikun iktar faċla l-SMEs li jużaw id-data u joħloq su iktar ekwu meta mqabbel mal-ġganti eh, ta' fuq is-suq. Il-mistoqsija fuq il-kumpaniji pubbliċi u jekk ikunux obbligati illi jiftħu d-dejta jew le, it-tweġiba hija le mhux se jkunu obbligati li jiftħu din id-dejta. Meta jagħmlu hekk għal użu mill-ġdid ikun li ma jkun l-iskop, id-dejta bżonn tkun disponibbli skont l-istess kundizzjonijiet ta' trasparenza mod mhux esklusiv għal kulħadd, ġifiri ir-regoli li illi japplikaw għal kumpaniji pubbliċi huma regoli bażiċi tad-direttiva tal-2003. Kien hemm ukoll suġġeriment biex nipromuovu l-implementazzjoni prattika ġifiri biex ikun hemm operat prattiku fl-Stati membri kollu għalhekk nixtieq nidentifika il rabta li teżisti bejn din il-proposta u dak li proponejna wkoll fil-programm ta' Digital Europe fejn rabta importanti tiġi stabilita bejn id-data tas settur pubbliku l-iżvilupp tal-AI l-intelligenza artifiċjali fl-Ewropa. Il-big data sets huma fattu kruċjali għal AI, ma tistax ikollok AI mingħajr data u dak li ressaqna fil-programm ta' Digital Europe joħloq il-possibilità illi niffinanzjaw ċerti attivitajiet illi eh, se jkunu se jkollhom rwol ta' katalist issa fuq ir-riċerka u meta id-data ta' riċerka mżon tiġi maqsuma. Dak li għamilna fil-fatt kien li rajna r rakkomandazzjoni fis-seħ fuq l-informazzjoni tar-riċerka u rajna dawk il-partijiet tar-rakkomandazzjoni li bżonn jiġu mibdulin u l-parti li suppost mur fil-direttiva għamilna da kollu mod pjuttost modest u nipproponu żewġ obligi fuq l-istat għall-istati membri l-ewwel net materjal diġa' data diġà disponibbli fil-repozitorji pubbliċi għandhom bżonn ikunu jistgħu jiġu użati mill-ġdid għal skopijiet differenti. Aħna naraw dawn ir-repozitorji jkun hemm limitazzjonijiet pereżempju użu għal riċerka biss jew forsi din data ma tistax tiġi użata mill-ġdid. U mbagħad hemm it-tieni obbligu post fuq l-istat membri biex ikollhom politika ta' ċess miftuħ għad-data. Ir-rakkomandazzjoni tal-2012 fuq l-informazzjoni xjentifika kella artiklu illi basikament għal li l-istati membri għandhom bżonn ikollhom politika bħal din fis-sekħ ma' 8 fuq 28 għandhom politika bħal din. U għalhekk iddeċidejna illi nkunu iktar stretti ndaħluwa fid-diretti biex hekk niżguraw li jkun hemm implementazzjoni. Issa, mistoqsi oħra, għaliex ma kienx hemm proċeduri għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, għaliex mhux suppost jwiġbu għat-talbiet dan huwa marbut b'xi mod maniera għall obbligi li aħna daħħalna fid-direttiva billi qegħdin nitkellmu fuq materjal data li huwa disponibbli mod miftuħ fir-repożitorji maħnux se nkopru materjal data illi mhuwiex pubbliku diġà u għalhekk mi tkunx ħaġa loġika li jkollna proċeduri addizzjonali għall istituzzjonijiet edukattivi li jistgħu jwafqu li jistgħu jġibu eh, piżijiet fuqhom u ta' differenza fil-ħajja ta' kullum li tagħmel li rispondejt għall mistoqsijiet kollha. Thank you very much. Grazzi ħafna, Iva, naħseb. Eh, għax tajt uh, tweġiba pjuttost wiesa u ngħaddi l-kelma lura l-rapporter tagħna. Iva, grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja li xadaw rapporter kollha tal-kontribuzzjonijiet kollha utli ħafna għal dan l-abbozz ta' rapporti dirli li diġà hemm konverġenza bejn il-pożizzjonijiet differenti se jkollna niddiskutu fuq il-kwistjoni tal-limitazzjonijiet ta' charging tal-miżati imma nixtieq nisħaq dak li qed tajt il-Kummissjoni illi iktar ma l-ispejjeż jew misati jkun hemm għall-użu mill-ġdid tal-informazzjoni ta' settur pubbliku iktar se ngħinu l-kumpaniji l-kbar teknoloġiċi biex iżommu mal-pożizzjoni dominanti tagħhom, speċjalment l-inizjattivi tal-soċjetà ċivili li huma msejsin fuq data open, Wikipedia u oħrajn ikun possibbli biss li jużaw mill-ġdid id-data disponibbli bla ħlas skont il-liċenzji permessi u għalhekk naħseb tkun ħaġa tajba ħafna fil-fema tiegħi li naraw iktar mill-qrib il-preparazzjonijiet eċċellenti u valutazzjonijiet li l-Kommissjoni għamlet f'dan il-qasam u hekk nistgħu nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi biex kemm jista' jkun ikonna data bl-aħlas u li tista' tiġi użata mill-ġdid se nressaq l-abbozz tar-rapport ta' traduzzjoni din il-ġimgħa u se nkun qed nipproponi skadenza ambizzjuża li tippermetti l komitat imko li jagħti l kontributi jew l komitat inter kemm jista' jkun malajr u jiena naqbel mal-ambizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex nifinalizzaw din il-proposta għal din il-leġislatura. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Iva din hija skadenza ambizjuza qed nara illi l-konsiderazzjoni tal abbosta opinjoni l-11 ta' Lulju, l-iskadenza tal-dressiq tal-emendi iġifiri l-għada, 12 ta' Lulju u l-votazzjoni matul il-sessjoni tagħna ta' Ottubru. Mela, bekk nixtieq nala dan il-punt fuq l-agenda kif ukoll is-sessjoni tagħna ta' wara l-ofsat tal-Kumitat nixtieq nirringrazzja lil kulħadd speċjalment l-interpreti Grazzi tal-ħidma ta'kom u neġaw nintaqaw fil-laqa li sejkonna fil-11 ta' Lulju. Grazzi ħafna u serata tajba lil kulħadd.